kont qed nistenna ftit minuti biex forsi ikun hemm ftit ieħor mill-shadow rapporters li jaslu eh, qabel ma jibda jitkellem il-rapporter innifsu. Mela ngħaddu għal punt 16 tal-aġenda illi u għandna hawnhekk eh, l-inizjattiva ta' Eliza Ferriera dwar li maniġġar finali tal-kriżijiet fis-settur bankarju. Din diġà iddiskutejnija u issa ħana raw naqra l-emendi. Eliza, il-mikrofonu għalik. Thank you very much, Sharon. Grazie ħafna, Sharon. Il-rapport um, kellu 247 emenda u na xoħra mill-ġurija fil-komitat u meta ġejta l-evalwazzjoni tiegħi eh, ta' dawn il-kontribuzzjonijiet Eh, b'mod in ġenerali ħafna minn dawn emendi huma kostruttivi u jżidu mal-valur eh, tal-tekst li jiena paġejt fuq il-mejda. Dak kien komment ġenerali issa aktar fid-dettall jiena xtaqt eh, nsemmi naqra l-filosofija wara il-proposta tagħna u din hija li il-Parlament Ewropew fil-kuntest preżenti tiegħu Ewropew irid jibgħat messaġġ ċar wieħed sod biex is-saħħa id-dimensjoni Ewropea u biex jipprevjeni eh, pala riżultat tal-kriżi u da kollu li seħ fis-swieq finanzjari jipprevjeni illi aħna nuqtlu dan is-su intern u eh, nirdu l-progress li aħna għamilna minħabba li ikonna frammentazzjoni u soluzzjonijiet li jaqsmu il-suq. Jiġifieri din kienet waħda mill-prinċipi ta' tagħna. E, e, prinċipju ieħor huwa illi aħna rridu noqdu attenti ħafna bil-moral hazard u il-ġestjoni tal-kriżi e, ma tistax isseħ permezz ta' bailout bħala soluzzjoni jew inkella xi sistema ta' assikurazzjoni għal assi li ma jkunux sikuri. Irridu ikkonna lan ċara eh, tal-font il qegħdin nipproponu u aħna irridu niffaċilitaw il- il-trasformazzjoni ta' bank jew l-eluq ta' banka biex eh, eh, dan ma joħloqx eh, kuntaċ contagion lil-sistema kollha tal-baneka għalhekk hawnhekk qegħdin noħolqu fond illi isaħħaħ id-dimensjoni Ewropea u b'mod progressiv jgħin għal konverġenza fil-leġiżlazzjoni Pero aħna ma nistawx u lill-awtoritajiet tal-banek u noħolqu l-om problemi multipliċi. Rridu eh, nibdow bl-istituzzjonijiet u l-banek eh, fejn hemm riskju sistemiku dawn il-banek rridu jiġu koordinati u rridu natuhom attenzjoni speċjali ġifri dawn huma ftit mill-prinċipji fundamentali li aħna qed impoġġu qudiemkom dawn huma prinċipji illi uh, kienu diġà sa ċertu punt uh, marbuta fil-kuntest tar-rapport rapport fuq eh, l-autoritajiet tal-Banek Ewropej illi kien għamel Garzija Magalion Issa ħana djattini punt dan Il-moment edin f'perjodu kruċjali u il-messaġġ mill-Parlament Ewropej tkun wieħed b'saħħtu u ambizzjuż. Għax dejjem se nkunu fil-proċess ta' negozjazzjoni u f'dan il-proċess aħna ma nistawx niksbu kull ma u imma l-messaġġ tal-Parlament għandu juri illi aħna għandna ambizzjonijiet ċari, miri ċari biex insaħħu id-dimensjoni Ewropea e, e, l-aktar eh, minħabba eh, li kultant aħna inkunu wis eh, inflessibli anka dan jisaħħafna drabi fil-konsil nuqqas ta' flessibilità. E, meta wieħed ħares lejn l-iskadenza din ma tantx tagħmel sens jekk aħna inqisu l-fejm interparlamentarju li għandna fuq il-rapport e, ta' Garcia Mangalin aħna diġà sibna konsens fuq l-awtorità tal-banek u jiena jidir li l-parlament għandu jkun koerenti, kulħadd għandu jkun qed jiġbed e, l-istess ħabel mhix lejn l-istess direzzjoni. Meta meta aħna ninegozjaw fuq ħaġa ma nistawx inkonna pożizzjoni differenti minn eh, il-pożizzjoni tagħna f'xi kwistjoni oħra. Issa fil-gwar ta' rapport eh, Garzija Magali fil-laqat fil preparatorji hemm ħames prinċipi li ġew adottati tajna definizzjoni tal-ima banek kellhom din dan il-karattru sistemiku Eh, u li ħanużaw eh, terminoloġija Ingliża biex ma jkunx hemm nuqqas taftejim. Eh, biex bekk nitrattaw il-banek taħt sistema speċjali ta' cross ta' transkonfinali ġifiri systemic gross border banks ġifiri banek kbar komplessi fejn hemm ħafna interkonnettività u għalhekk il-banek dawn it-tip ta' banek huma aktar komplessi minn banek oħrajn għalhekk huma wkoll aktar vulnerabbli għax jistgħu jintroduċu sistema em, ta' riskju u għalhekk wieħed irid isegwihom aktar u jtihom priorità dawn huma dawk qed jissejħu fast track banks. Issa fil-negozjati eh, li qed isiru fir-rapport ta' Garcia aħna edna wkoll illi nallokaw responsabilità il Eh, supervizorja mhijiex eh, responsabilità awtonoma dan huwa kulleġġ supervizorju jaħdem ma' gruppi ta' stabilità u jkollu eh, x'aqsam mal-ġest kriżi jekk din is-seħħa anka eh, biex jinstabu soluzzjonijiet. Ġifieri hawnhekk qed insemmu il-LBA bħala il mexej bħala il-leader u Eh, deċidejna u koll illi nuħol u fond ta' stabilità finanzjarja Ewropea, pero dan huwa eh, fond ta' depozitu eh, ta' garanzija, fond ta' garanzija ta' depozitu, anzi, u ikun finanzjat minn dawn il-banek sistematiċi skont il-riskju li li joħolqu fis-sistema. Jiġifieri il-banek iridu isostnuha. Mela, jekk il-banek għandhom anqas riskju ħajħalsu ħafna anqas f'dan il-fond minn bank li jkollu eh, operazzjonijiet, azzjonijiet juma huma ħafna aktar ta' riskju. Umbat edna li nħol u eh, unità eh, speċi ta' task force fiħdan li BA illi tiġbor il-ħilijiet kollha neċessarji biex tkun tkun tista' tittieħed Eh, azzjoni urġenti jekk ikun hemm xi bank li jkun daħal f'sitwazzjoni problematika eh, dawn jiġifieri, huma l-erba linji illi hemm abbażi ta' dan ix-xogħol preparatorju meta kienu qed isiru n-negozjati fuq din l-awtorità tal-Banek Ewropea, European Banking Authority. Aħna ħedimna ma' shadow rapporters mill-gruppi differenti politiċi f'dawn il-laqat eh, preparatorju anka għal dan il-komitat u hemm anka bil eh, bejnietna dwar il-fatt illi il-pożizzjoni tal-Parlament kun iktar b'saħħitha u soda jekk aħna inżommu din it-tip ta' pożizzjoni. Eh, għalek ħafna minn l-emendi li ġew poġġuti fuq il-mejda iridu jaqaw għax ma jagħmlux sens kif ġara fil-rapport ta' Garzija Magalio. Ġifiri jekk ikun hemm din il-konverġenza dan il konsel konsens xi 200 emenda mill-247 ikunu koperti minn uh, din dan il-kompromessa tal-grupp innifsu u uh, E, kifet l-importanti ħafna li konna dan il-kompromess u għalek l-emendi l-oħra U ma emendi li jina nkun nista' nitratta f'dan il-qasam emendi differenti ta' tipi differenti, emendi li juhduk lura lej loġika nazzjonali dawn jaqgħu barra mill-ispirtu ta' dan ir-rapport ma jitħlux mal-filosofija li hemm marbuta f'dan ir marbuta ma dan il-rapport f'dan il-parlament un batem emendi li eh, tejbu b'mod tekniku eh, il-konċetti u l rapport nifsu dan it-titjib eh, u interessanti u għalek f'dan il-kas E, jiena għamel xi kummenti dwar ftit mill-proposti li saru, per eżempju minn Sinjura Swinburne fejn e, qed isir attentat biex e, nqablu l-pożizzjoni Ewropea ma' dika, anzi nimx il-pożizzjoni Ewropea tkun taqbel ma' dik internazzjonali għax ħaġa li aħna nistgħu nħarsu leha u li forsi anka nadottaw. Però ma nistgħux laqas noqogħdu nittamaw illi fuq livell ant e, internazzjonali ħajġu għaddottati affarijiet anka li jsiru e, fuq livell Ewropej. E, maħniex ma nistawx noqogħdu nistennow illi s-setup internazzjonali jitlesta din l-arkitettura titlesta qabel aħna ma naħdmu fuq livell Ewropew. Anzi, naħseb bil-kontra eh, l-affarijiet iridu jsiru mbagħad hemm emendi oħra illi qegħdin jippruvaw anzi li qegħdin eh, jitlu f'ħafna dettal fuq lodda illi għaw imsemmija naħseb illi il-dawn it-tip ta' emendi li huma dettaljati minix kontra tagħhom, pero qegħdin neħu il-bilanċ tar-rapport, ġen rapport li qed jagħti sinjal politiku. Eh, u kieku allura kien ikollna nitlu fid-dettal fir-rapport kollu. Ġifiri, jekk ħajkonna dettal eċċessiv imbagħad aħna jiena naħseb li ħan imminaw il-messaġġ li aħna qegħdin nippruvaw naddu. Ġifiri jiena ħan nipprova noħroġ b'xi emendi ta' komendi oħra illi qegħdin hemmhekk biex jiċċaraw ah, it-tekst ta' minnhom ta' Sharon Bowles eh, eh, u para prinċipju jiena naħseb li dawk nista' ninkorporom anka dak ta' Silvio li Schmidt u Sven Giegold illi huma emendi illi fil-fatt itejbu id-dokument b'mod sostanzjali. Issa, fil rigward ta' dan ta' Hubner per eżempju, e, e, e, kien hemm xi emendi min-naħa tagħha tal-istess tip. Jekk nistgħu forsi ntejbu il-tekst ikonna aktar konsens u hawnhekk laqda dal-waqtina. Jina, issa edha naħdem fuq uh, kompromessi provizorji li jkunu wisa kemm jista' jkun biex kemm jista' jkun indaħħal il-maġġoranza tal-emendi li tpoġġow fuq il-mejda u anka nistaw nilħu aktar kompromessi, anka fuq il-kompromessi li ġant laħu. Iġifiri, fil-grupp aktar zaħir, aħna nistaw forsi noħorġu bċi 10 jew 12 il-kompromess. Pero hemm xi emendi li ma jistaw jiġu aċċettati għax imorru kontra l-ispirtu tal rapporta Kifet eh, anka minħabba li forsi hemm ħafna minnhom illi huma eh, id-dettaljati iżejjed u mhux qegħdin itejbu il-messaġġ naf li hemm anka negozjati fil-trialog eh, eh surgazzija eh, eh, huwa eh, involut hemmhekk hemm inizjattiva ġida minnaħa tal-Kummissjoni nafu kolli l-affarijiet mixjin imma eh, politikament naħseb naħseb il-Parlament irid ikun koerenti sot u jkun jista' eh, jinnegozja minn din il-pożizzjoni soda. Jek eh, Jekk jista' jkun aħna niġbdu ħabel wieħed. Ġifiri jiena għandi eh, kompromessi provizorja lissa. Grazzi ħafna tgħid il-President. Sur Karas, ħat titkellem flok Sinjura Hubner dear friends, uh, I am... Aziz, kollegi, jiena għajat minn flok Danuta Hubner għawnek. Jiena il-shadow rapporter tal-IPP għandi dubi dwar il-distinzjoni li illi qed semi il-rapport dwar il-banek eh, sistemiċi u dawk le dan kien eh, mill-bidu ta' diskussjoni tagħna. Din id-distinzjoni aħna nħossu li ħad toħloq aktar problemi milli solvi il-problemi. Illi noħolqu kriterji kwantitattivi biex naraw li mumma banek sistemiċi u li ma le Naħseb li huwa proċess arbitrarju. Aħna innutajna u koll e, illi l-banek li ma kienux sistemiċi fil-krizi spiċċaw sistemiċi. Minna l-oħra li natu numru limitat ta' banek dan din it-tabella li huma sistemiċi inkunu qed intuhom importanza ħafna fil-sistema finanzjarja u li Iġifiri, jġrilom xieġrilom, aħna nkunu l-esti illi insalvawom, dawn ħajkollom ħajkunu eh, f'pożizzjoni vantaġġata. Eh, u laqas mu se jaħarbu mill-sindrim ta' too big to fail. Għalek naħseb illi jaktar jagħmel sens illi aħna konna l-istess reġim għal banek kollha trans konfinal il ferat taħ u l-ferat tagħhom. Din il-kustjoni ġiet diskussa mir-rapporter u mix-shadows fil-tul u nispera li aħna ħanimxu f'din id-direzzjoni. Danuta Hubner tixtieq ukoll Tejt illi toss illi għanna nirriflettu aktar fuq dan fil-grupp. Il-menda, fuq l-emenda per eżempju 124 illi qed semmi l-intervenzjoni minima mill-supervizuri il-kwarti Fil-kas ta' insolvenza, il-kumpaniji sussidjari ma jkunux disponibli għal depozituri u debituri ta' sussidjarji. Il-kredituri għalek ħajkunu protetti aħjar fil-kwartieri ġenerali din eh, pero tista' toħloq distorsjoni fis-suq interna eh, u tmur kontra trattament ugwali. Irrid ikonna mekkanizmu ġust għal tqassim tal-ispejjeż illi jistgħu eh, seħħu ehm, isaħu minħabba ċertu banek grazzi. Thank you, Madam Chair. Uh, I am actually... Signora, grazie, Signora President. Jena dizappuntata li l-aspet internazjonali mux qed jitqis jew mux qed jinsab fit-test. Nittama li ċertu kummenti tal-G20 jiġu aċċettati u adottati dan għaliex għandna problema biex nagħmlu evalwazzjoni bejn il-differenzi tal-banek transkonfenali. Ħafna mill-banek fl-Unjoni Ewropea mhumiex transkonfenali fl-Unjoni Ewropea iżda raġuni oħrajn. U għalhekk li jkollna mekkaniżmu wieħed għal banek li huma transkonfenali fiħdan l-Unjoni Ewropea hija situazzjoni li tares minn tarf il-situazzjoni, mhux l-istampa ġenerali kollha. U għalhekk jekk naraw il-kriżi fis-settur bankarju l-imsieħba kollha, speċjalment dawk il-kbar, kollhom ħafna operazzjonijiet li ma jkunux eh, fiħdan l-Unjoni Ewropea. Lek irridu niksbu bilanċ bejn dak li huwa fiħdan l-Unjoni Ewropea, transkonfinali fl-Unjoni Ewropea u transkonfinali ma' reġuni oħrajn. Irridu naraw li nħadnu dawk l-organizzazzjoni kollha, speċjalment dawk li għandhom sussidjarju ferrat oħrajn fl-Unjoni Ewropea jew inkella operazzjonijiet oħrajn importanti fl-Istati Uniti jew f'pajjiżi oħrajn madwar id-dinja. Minix ċerta kien għamilna ħafna dwar il-firsa ġeografika ta' dawk il-banek il-kbar dawk imsejħa sistemiċi. Jina għandi suspett li hemm ħafna li għandhom exposure kbira sbi oħra madwar id-dinja u miex kwistjoni ta' setup Ewropea iżda l-banek il-kbar pan-Ewropej bħal Deutsche Bank għandhom ħafna ħaddiema ma mkejja oħra fid-dinja Għalek xinuwa sistemiku? Hija operazzjoni Ewropea, situazzjoni Amerikana, Australjana, Ċiniża, jiena kemm xejn għandi konfużjoni dwar dak li huwa tal-Unjoni Ewropea u l-operazzjonijiet oħra f'imkejjen oħra fid-dinja. Lehman Brothers ma kienx eh, bank Ewropew transkonfinali f'dan il-kuntest iżda kellu impatt madwar l-Ewropa u anke fil-frontieri Ewropej kollha u fil-bija tad-dinja. U f'dinja globali rridu nagħtu ħarsa lejn l-aspetti globali ta' din l-lodda ta' ġestjoni tal-kriżi. Għandi kwistjonijiet ukoll ta' tħassib għaliex ma nistax nagħmel definizzjoni ta' banek sistemiċi ma' dawk li mhumiex sistemiċi. Fir-Ran Unit min jgħid li l-AIG ma kienx bank ta' non sistemiku u għalhekk hemm problemi f'din id-definizzjoni dak iż-żmien kienet meqjusa bħala sistemika. U allura kif nagħmlu definizzjoni ta' sistemika? Hija impossibbli nagħmlu dan irridu naraw x'kriterji ħan jieħdu u anke definizzjoni proposta mis Sinjura Hubner jiena nħossna nista' nappoġġa. F'dak li għandu x'jaqsam tal ma' trasferimenti tal-assi bejn il-gruppi naf li hemm ċaqliq ta' kapital kbar minn ferrat tal-kumpaniji kbar fl-Unjoni Ewropea lejn il-kwartieri ġenerali waqt il-kriżi. Din ma seħħiġ biss fiħdan l-Ewropa iżda anki fuq livell globali fejn trasferimenti ta' assi ġew imċaqalqa minn ferrat għal kwartieri ġenerali, għalek irridu nħarsu lejn dawn il-kwistjonijiet biex anki ikun hemm projbizzjoni li ma jkunx permess li jkun hemm trasferimenti tal-assi biex bekk Eh, il-kredituri ma jkollhomx il-kreditu għal dawk il-ferat. Permetti li, Signora President, dan l-approċ forse ma jkunx l-iktar wieħed xira, iżda sakemm la darba aħna ma nevalwawx kif dawn il-banek ma jkunux transkonfinali fuq il-level pan-Ewropew iktar mill fiħdan l-Ewropa, aħna nagħtu ħarsa li l-istampa internazzjonali mhux dik tal-Unjoni Ewropea biss. Ma nistax insib differenza bejn dawn iż-żewġ entitajiet u għalhekk irrid aktar informazzjoni u forsi niġi konvinta biex nbidda l-pożizzjoni tiegħi. Jiena nemmen li dan huwa suġġett importanti ħafna u hemm ħafna xogħol si li qed jseħħ biex niksbu riżultat tajjeb. Grazzi l-rapporter. Oli Schmidt. Grazzi, Sinjura President. Jiena wkoll nixtieq ħajr lil Liza Ferreira għamlet xogħol siwi ħafna, xogħol eċċellenti u għamilt sforzi kbar biex twettaq xogħolok mod tajjeb, provajt tikseb kunsens wiesa u forsi fl-aħħar tkun ta' suċċess iżda qatt ma tista' tkun taf. Forsi nistgħu nbidlu l-opinjoni tagħna fl-aħħar minuta iżda nitagħmel le. Jiena nħoss li d-definizzjoni tal-banek transkonfinali jew ta' sogro sistemiku hija xaġa diffiċli ħafna. <coughs> Bħalma qalet il-kellima qabli din tista' tkun xi ħaġa impossibbli u għalhekk nħalluha kif inni u ma nittrattawix. Iżda ma naħsibx li dan huwa il-mod kif aħna suppost naġixxu f'ċirkostanzi bħal dawn. Jiena nħoss li għandna naħorġu ċertu risposta għal din il-kwistjoni tan diffiċli. Is-suġġerimenti tiegħi huwa li namlu definizzjoni ta' banek transkonfinali għal dawn it-tip ta' banek min jgħid li dawn jistgħu jkunu 700 bank, din mhix id-definizzjoni tiegħi, 44 jew 50 fl-opinjoni tiegħi. Iżda nħoss li ma tkunx xirqa, ma tkunx ħaġa tajba li niddefinixxu dan il-banek bħala ta' riskju sistemiku għaliex jista' jkun bank, bank eh, riskjus, min jaf. U għalhekk inħoss li soluzzjoni u l-poprozz li nitkellmu dwar banek transkonfinali hija xi ħaġa tajba u naħseb li r-rapporter dan qed jissuġġerixxi bħalissa. Naħseb li nistgħu naċċettawha miex l-aħħar punt ta' xogħol tagħna fadlenna ħafna xogħol x'namlu kien hemm ħafna sforzi biex jirnexxinna nagħmlu din il-proposta u r-riżoluzzjonijiet li ħajħorġu nittamaw li jkunu aħjar. Imbagħad għandna dan il-fond. L-FSB, il fond l fsb il financial Stability Fund. Naf li uħut minna ma jħobbux il-fondi, dan il-fond ta' stabilta finanzjarja, iżda fondi li jkunu ġestiti tajjeb jistgħu jkunu utli. Mbagħad kellna l-proposta mill-Kummissjoni li qiegħda f'pożizzjoni tan-nofs Iżda naħseb li nistgħu nżommu ma' din il-proposta. Jiena nħoss li hemm ċertu fondi f'pajjiżi differenti, iżda nħoss li nistgħu tassew ikonna fond Ewropew. Ir-riżoluzzjoni nħoss li hija kwistjoni diffiċli oħra. Jiena proponejt li għandha tkun indipendenti u mhux marbuta ma' bank u jiena nħoss li din tkun xi ħaġa għaqlija iżda ma nafx fejn ninsabu f'dan ir-rigward. Imbagħad fuq il-kaxxa tal-għodda, l-għoddot li nużaw. Jiena kelli l-impressjoni donnu li l-Sinjura Ferreira ħasbet li hemm il-proposti u l-emendi li huma wisq id-dettaljati. Jiena naħseb li din il-kaxxa tal-għodda minn tal-inqas għandha ikolla fiha ċertu qodot oħrajn bħalma ġie propost diġà. Għaldaqstant jiena nħoss li nistgħu naċċettaw ukoll ċertu emendi addizzjonali marbuta ma' din il-kaxxa tal-għodda. Jiena nixtieq insemmi wkoll l lassi ta' bejn il-gruppi, l intergruppa assets. Hemm ħafna problemi marbuta ma' din il-kwistjoni u naħseb li jista' jkollna konsens wiesa wkoll f'dan il-qasam. Sinjura President, jiena nħoss li intamilt xogħol siewa ħafna li Ferreira u nistgħu niksbu bil. Iżda nafu li hija kwistjoni komplikata ħafna nafu li ħafna minna u aktar marbut ma dak li qed iseħħ pajjiżu. u jekk nieħdu ftit mill-esperjenzi tagħna u mill-proposti tagħna ikun aħjar jekk neħduha minn din l-esperjenza nazzjonali biex ngħidu hekk din tista' tkun xi ħaġa xierqa iżda forsi uħut minna talmu minn din il-kriżi, ġifiri li konna jkonna prevenzjoni u biex dan iseħħer tikollok ħafna qodod f'din il-kaxxa tal-għodda. Ejja nippruvaw niddiskutuhom anke fuq il-livell Ewropew. Grazzi. Thank you. I can't see any more shadows here. Ma nxed nara aktar shadow reporters. Are you for... Sorry? Skużani tajt il-President, mikrofonu had somebody else down. Okay. Inti xedu rapporter kenna xi ħadd ieħor. Mela tista' titkellem jekk jogħġbok. Donc, nous sommes tous conscients de l'importance de ce rapport. Aħna narfu l-importanza ta' din il-rapport biex nevitaw li ħafna istituzzjonijiet bankarji jfallu. Rridu noħol l-aqwa kondizzjonijiet possibbli għall-ekonomija u anki għal ċittadini Ewropej u għal minna ħalla taxxa Madana kollu jina nishtiq nirringrazzja xol xogħol li għamlet is-Sinjura Ferreira, nishtiq nirringrazzja hija bun ta' tluq tajjeb ħafna u nistgħu nagħmlu passi ta' ġgant il-qudiem biħ. Smajna ħafna suġġerimenti f'dan ir-rigward biex inkomplu ntejbu fuq dan il-progress u rna nsegwu żewġ prinċipji u L-ewwel nett il-Fond Ewropew jew il-Fondi Nazzjonali Koordinati li qed naraw f'dan ir-rapport ma jridux jitqisu bħala fondi li garantixxu l-banek minn kwalinkwa forma ta' falliment. L-ewwel nett hemm min jgħid li dawn il-fondi jkunu biżejjed u li konna garanzija bħal din anke li niksbu l-finanzi mill-banek stess tista' toħloq l-impressjoni li l-banek jistgħu jagħmlu jidħlu f'kwalinkwa riski għax dejjem ħajkunu koperti. Iktar mill-insaħħu il-regolamentazzjoni tas-suq finanzjarju, ovvjament dan ħajtaffija jekk nagħmlu hekk. Dan huwa prinċipju li joħroġ mill-prinċipju ta' qabel u għalhekk rrid ikun hemm leġiżlazzjoni ta' inizjattiva rridu naħtfuha kemm jista' jkun biex bekk ikonna eh, miżuri li jkunu kemm jista' jkun ambizjużi. U għalhekk aħna wkoll rridu nkunu ambizjużi. L-ewwel nett huwa importanti li dawn ir-regoli ta' intervent tal-awtoritajiet ta' supervizjoni jiġu fissati minn qabel mod vinkolanti li jorbot u dan jinkludi regoli għal limiti ta' intervent iżda anki fuq il-sim ta' peace. Dan il-sim ta' peace għal banek transkonfinali huma importanti dan għaliex dan il-pis ħafna drabi jiġi merfu fuq spallejn il-ċittadini u għalhekk irridu ntaffu dan il-pis malar kemm jista' jkun. Fuq kollox huwa importanti li dawn ir-regoli jillimitaw il-sogru ta' falliment. Il-mira ta' dan ir-rapport mhux li joħloq font iżda li dan l-istess font jintuża ftit kemm jista' jkun u mhux ħafna. Per eżempju billi noħolqu mekkaniżmi diġà eżistenti f'istituzzjonijiet oħrajn bħal pereżempju tal-peer review tal-monitoraġġ tal-awtoritajiet bankari Ewropej tal-IBA u ovvjament ikun hemm ukoll autoevalwazzjoni. Dan jeżisti fil-Kunsill tal-Ewropa biex ikun evalwaw il-xogħol kontra l-korruzzjoni ġie aċċettat ukoll mir-Russja. Jeżisti wkoll fl-OECD għall-evalwazzjoni tax-xogħol tal-iżvilupp u anke għax-xogħol kontra l-korruzzjoni huwa aċċettat mill-pajjiżi kollha tal-OECD, anki saħan sitra miċ-Ċina li hija membru tal- tal-gafi. Dan huwa mekkaniżmu li jintuża għalhekk jekk nistgħu nużaw għall-korruzzjoni nistgħu nintroduċuh ukoll l-aspett tant importanti jiġifieri li nevitaw il-falliment tal-banek. L-idea li nibbeżaw fuq din l-autoevalwazzjoni hija importanti dan għaliex tippermettilna nistabilixxu qafas li fiħdanu l-awtoritajiet bankarji jkunu jistgħu jimirħu bħal pereżempju x'attivitajiet jistgħu jagħmlu. Għalhekk hija msejsa l-ewwel nett fuq l-awto evalwazzjoni u dan id-dialogu għalhekk kontinwu permanenti bejn l-awtoritajiet differenti irrit inaqqas kemm jista' jkun is-sogri biex ma jkunx hemm rutina u biex ma jinsewx x'inhu ma responsabilitajiet tagħhom. U għalhekk ma noħolqu sitwazzjoni tal-SFR Jiena għandi eżempju konkret f'moħħi, per eżempju il-falliment ta' sistema bankarja ta' l-Iżlanda. Bħalma tafu, dan kellu effetti wkoll fuq l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea li kienu laqaw ferrat ta' dan il-banek izlandizi minnar ma jamlu kontroll fuq il-banek u minnar ma jamlu jaraw li dan il-kontroll huwa effettiv fl-Izlanda. Dan sewa 3.8 biljuni l-Renju Unit, ħafna miljuni ta' euro l-Bank Ċentrali u kien hemm ukoll ħafna telf. Dan għaliex awtorità li kien jilab golf ma' ministri u bankiera li kienu jagħmlu peer review ma, ma kienx għadu ġi skopert. Li kieku kena prevenzjoni mill-ewwel, ovvjament konna nevitaw żbalji li kienu enormi, kolossali u konna nevitawhom minnu fih. F'dak li għandu xieqsam mal li nilimitaw is-sogri eċċessivi nistgħu nagħmlu żewġ modi ta' aġir. L-ewwel net l-awtoritajiet ta' monitoraġġ irridu jkunu kapaċi li naqsu il-dividends f'dak li għandu x'jaqsam il-ħarsin tal-kapital tagħhom u jiżguraw li l-azzjonisti u l-kredituri jirfaw fuq spallejhom l-ispejjeż u l-responsabilitajiet ta' min ħallas it-taxxa. Huwa importanti li jittaxxa fuq il-banek li tippermetti li tiffinanzja dan il-fond ta' riżoluzzjoni jiġi applikat lill banek kollha tal-Unjoni Ewropea u din ir-rata ta' taxxa tingħata numru ta' kriterji differenti speċjalment kontra din ix-xejra li fi żmien qasir jiġu formati bżiża ġodda palma rajna. F'dan il-qafas aħna rridu noħolqu e, xogħol biex ikunu nistgħu nilħqu l-anijiet tagħna. Sistemi bankarji rridu jingħataw rwol li jkunu jistgħu jagħmlu finanzjament tal-ekonomija dinjija u nevitaw il-ħsarat li rajna fl-Unjoni Ewropea u billi taffi d diffikultajiet ta' dawn il-banek il-kbar. Grazzi. Thank you. I'll read out. Grazzi, ħanaqra l-lista tajt il-President, naf li intom il-koll ħerqana, il signora Luling Burgman, Bullman, Vicky Ford u jena stess. Għaw xaħat tiħor, il-Sur Feo? Xaħat tiħor? Unbat ndullura l-rapporter. Għana Ħanaqra l-lista. Estri, dik jozbok. Merci Madame la Présidente. D'après l'intervention de notre rapporteur fictif et d'autres collègues,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 forsi nista' nagħmel mistoqsija li l-ħbib tagħna tal-PPM ma nistax nifhem il-pożizzjoni tagħhom hawnhekk. Almenu insiba diffiċli nifhem il-pożizzjoni tagħhom fid-daw tal-pożizzjoni tagħhom fin-negozjati fuq leġiżlazzjoni li għaddejja bħalissa fil-Kamra. Jew forsi il-pożizzjoni tagħhom tant hija sofistikata li jiena m'għandix dak il-livell li biex nifhim allura forsi jistgħu jgħidul jgħinuni fl-injoranza minn tiegħi. Sissa, Jiena dejjem emmint illi dan il-komitat fil-fatt juża ta' tip ta' dibattitu biex jistabilixxi pożizzjoni komuni. Meta nħarsu li istituzzjonijiet finanzjarji u banjak, naħseb li kollha kemm aħna wasalna l-konklużjoni ġenerali tagħna ta illi huwa żball li ngħidu illi kulħadd huwa l-istess. Aħna din nitkellmu fuq laba differenti illi għandhom funzjonijiet u ħidmiet eh, differenti fis sistemi finanzjari u li allura għandhom ċerti sistemi ta' sogri differenti fuq in-naħa waħda li provajna nagħmlu għal niżguraw l-istituzzjonijiet li huma verament u purament lokali u reġjonali illi għandhom ruol importanti f'dak li għandu x'asam biex jagħtu servizz lill smes m'għandhomx jingħataw piżijiet żejda permezz ta' eh, uffiċjaliżmu żejjed u allura flok ma nagħmluha nagħmlu ħajja tagħhom iktar diffiċli ejja nagħmlu xi ħaġa biex dawn l-istituzzjoni finanzjarji kun jistgħu jiffaċċjaw sew is-sogru li huma jkollhom U naħseb da kien prinċipju importanti u dan eh, jitkellem fuq il-kompromess li qed nitkellmu fir rapporter tiegħek stess, eh, dan tiegħu stess, dan iddefinixxih u għajem il-mistoqsija. Il-mistoqsija dwar min se jiddeċiedi jekk istituzzjoni tkun sistematika jew le. Ir-rapporter ukoll enfasizzat ukoll fuq l-importanza li niddiskutu fuq l-istituzzjoni transkonfinali u naħseb għandha raġun imma Fil-rapport ta' Karzija Magaja il-punt sar il-punt li għandu jkollna e, e, sistema b'daw l-istituzzjonijiet li għandhom jadottaw il-proċedura e, ta' dan it-tip ta' sogru biex uħorġu huma stess dit tip ta' definizzjoni. Allura l-mistoqsija naħseb hija f'waqta li saret mir-rapporter. <clears throat> imma il-proċedura li sissa ġiet adottata m'għandix taqsam ma dan. Tmur il-bot minna. Meta niġu għal eh, Capital Requirements Directive, aħna t-nitkelmu fuq il-ħtieġa li istituzzjoni finanzjarji jagħtu l-SMEs eh, self self li jkunu jistgħu jagħtu eh, informazzjoni fuq is-sogru li ħajfaċċjaw. Xenarju ieħor il-banek ta' investiment eh, jaħtieġ li jkollhom dawn din il-tip ta' informazzjoni. Aħna fil-passat konna nadottaw proċedura differenti. U e wissa importanti li jkollna importanti jkollna u importanti li nkun nafu informazzjoni fuq is-sogru missa jżis kollegi tal-PPE intom qed titkellmu mod ieħor. Is-Sinjura Ferrero id-dedikat ħafna sijat, e, e, f'dedikazzjoni ta' eżami ta' liġijiet oħra dwar prinċipji li għandhom xaqsu ma' din il-proposta. Allura, il-bira ħahna kellna argumenti għas-CID approċ differenti għall-autoritajiet ta' supervizjoni U issa kulħadd qed jgħid il-Kummissjoni għandha e, titratta ma daw ir-riski b'mod wieħed għax dan huma kollha perikolużi. Dan huwa argument li huwa żbaljat u għandna niċċaraw dan il-prinċipju għaliex ħanoqogħdu immorru f'ċirku dwar dan u ma naslu qatt. Grazzi ħafna. Ma nafx kemm nista' inwieġeb għal din il-mistoqsija ma nafx irid jgħid biha eżatt imma għan nitkellem dwar għalix eh, nipreferi il-frazi eh, banek transkonfinali. Jien din il-kwistjoni ta' bank eh, li ju friskju sistematiku, kullħat qed jitkellem fuqa, kullħat jaf x'inhi U naħseb li m'għandniex għalfejn komplikawa iktar il għaliex il-banek fl izlanda qegħdin friski sistematiku ma naħsibx li dan huwa ek sempliċiment għax huma transkonfinali, imma daw jistgħu jaġixxu u jistgħu u jistaw jaħdmu fi kwadru ta' riskju sistematiku dan li qed ngħidu huwa illi dan huwa bank illi jkun jista' jaqa' U naħseb allura għandna implikazzjoni meta nsejħulu bank li hu friskju sistematiku għandek bannek li hu miktar miftuħa li jieħdu riskju għax dejjem sa jkun hemm xuħud il jafu li hemm bannek oħra li mhux ħajħalluhom jaqgħu. Il-problema hi li kemm fl-Ewropa u fl-Istati Uniti għandek banek illi iserħu fuq ħattijħor u dinja l-problema. U għalek nipreferi il-test cross-border banks, banek transkonfinali. Meta nitkellmu fuq riski sistematiċi rridu nkunu konxi il-regoli u l-kwadru jistaw jkunu mod illi huma stess joħol u riskju sistematiku. Il-problema li kellna huwa fil-krizi li għadna kif kellna fil-banek kienet f'banek in ġenerali f'banek ta' likwidità, imma s-sitwazzjoni li banek tal-liġizlazzjoni li jkunu sforzati li jbijaw assi jien naħseb li rridu nqoddu ftit lura milli nitkellmu fuq fuq riskju sistematiku qabel ma nkunu ddefinixxih sej sewwa u ma naħsibx li nistgħu naslu f'punt li nistgħu niddefinixxuh Nixtieq inżid kif qal is-Sur Schmidt li tkellem dwar il-fondi qal li xi nies mhumiex kuntenti fuq fondi. Jiena noqgħod ftit lura illi nkunu f'pożizzjoni li insolvu problemi kollha li għandhom x'jasu ma' fondi. Żgur se jkun żgur li dalwaqt se jkollna nkunu f'sitwazzjoni fejn se jkollok fondi għal kollox. U daw se jkunu l-fondi tal-Ewropa. U ma naħsibx illi il-Fund il il Union Ma naħsibx li dawn eh, eh, sej aħna se jkollna kriżijiet futuri u se jkollna tkabbir ekonomiku b'saħħtu. u ħajkolna, ħajibqa jkollna banek li ikunu friskju sistematiku.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 f-istituzzjonijiet illi ġew immexxija b'mod sensibbli ħafna u jċaqal uwom għal banek li jkunu fiktar riskju. Għax daw jafu li kajku għandek il-gvernijiet illi se jsalvawhom għax hekk ġara fil-passat. Ma naħsibx li dan din l-intenzjoni tagħna b'daw l-iskemi għax l-intenzjoni huwa li ninkoraġixxu eh, li ninkoraġixxu li dawn il-banek biex ikunu iktar ta' riskju, però din hija kwistjoni li għandna noħolqu meta l-istat ikun jiet wara dawn dan it-tip ta' sogru les biex jisalvom. Allura li għanna bżon niproteġu u dawk li jiddepozitaw il-vulnerabli imma rridu nkunu konxi li din stess tista tkun edha tabbi mal-problema li diġa teżisti. Issa dwar il-mezzi li għanna, dwar emendi, Jiena nara li għaw suġġi ħafna suġġerimenti, ħafna odot, ħafna minnhom huma sensibbli. U għaliex manna natu iktar odda potenzjali fil-kaxxa. Per eżempju jina oġobni suġġeriment tijek tar-regolatur xista jgħid biex nibdlu il-modell ta' kummerċ u forsi suġġerimenti ta' moratorju u li għamlet iċ-ċermen li mhux ikollna biss eh, debt conversions imma forsi li nkollna e, strutturi eh, li jkunu jistgħu jinbidlu. Il-kommenti dwar regolatur intergroup asset transfers li l-President tkellmet dwar u naħseb dan huwa importanti u naħseb rridu nkunu nistgħu wkoll li nsejħu lura f'dawn it-tip ta' assi jekk ikunu saru fir-ranab ta' falliment u li jkunu saru għad detriment ta' depozituri. Imma em waħda em qed nitkellmu fuq l-impożizzjoni ta' transfer groups u naħseb din din hija ħaġa li tista' tiġi imposta ma nafx jekk din u xħat tkun esaġerata. Dak li rajna u li xi banek daw il-business models illi qed jistrieħu fuq sussidjarji li jkunu b'saħħithom ħafna u dawn ġew e, kapitalizzati ħafna, dawn jizolaw lilhom infushom minn din il-kriżi u allura dinja kwistjoni iktar komplikata mill-li noqogħdu nittrattaw il-kulħadd l-istess. Dinja komplikata ħafna iżjed għax għandna niftakru illi ħdaw il-ħafna banek kbar illi mexxew dan it-tip ta' business model dwar kwistjoni ta' banek sistematiċi jiena naqbel kompletament ma' dak li għalli PPE, jekk qed nippruvaw insibu banek sistematiċi, żgur ħansibu banek illi jistaw joħolqu problemi fil-futur. Fil-fatt jien ma nemminx illi banek transkonfinali huma biżejjed. l istati membri, l-istat membru tiegħu u stati membri oħra li għandhom banek lokali żgħar illi fallew u naħseb illi xi stati membri jista' jkollok sitwazzjoni fejn għandek biżejjed stat banek żgħar li jfallu jekk ma jkunux regolati tajbin tajjeb biżejjed u din tista' ssir kwistjoni sistematika. Allura jiena mħasba illi banek sistematiċi mhux biżejjed biex ikollna rezoluzzjoni xirqa transkonfinali mhux biżejt irid ikollna riżoluzzjonijiet transkonfinali fis-settur finanzjarju u daqshekk. Grazzi. Grazzi is-sur fer. Grazzi, signora President. Ħanitkellem malajr nifraħ il-rapporter tana tagħna għax xogħol eh, verament serju li jippreżentatilna. Imma rridx nidħol ħafna fid-diskussjoni dwar l-idejat f'dak dwar eh, x'tip ta' banek qed nitkellmu. Hawnhekk aħna għandna qudiemna kwistjonijiet il jista' jkollhom konsegwenzi leġislattivi qed nitkellmu fuq suġġetti li għandhom konsegwenzi leġislattivi u allura hemm bżonn jkollna uniformità fl-idejat u fil-kunċetti fid-diversi strumenti jekk aħna għandna nirnexxu bdi l-uniformità tal-applikazzjoni aħna naslu għal soluzzjoni tkun waħda raġonevoli. U allura l-aħjar ħaġa huwa li nużaw idejat eh, ġenerali un bat irridu niftakru dwar dan huwa implikat fir-rapport imma irridu nkunu ċari u test irid ikun ċari u dan huwa dwar il-pubblikazzjoni ta' informazzjoni fuq interventi hemm banek illi huma mħasba minħabba dan l-element propju jħossu illi mandux kunem informazzjoni pubblika minħabba li qed ikun hemm din l-intervenzjoni għax din l-intervenzjoni jekk din l-intervenzjoni tkun issir pubblika dan jista' jkollu riperkussjoni u, u e, konsekwenzi fuq is-suq li jkunu fih allura nixtieq inwaslilkom għall-attenzjoni tagħkom din il-kwistjoni biex bekk di tkun ċara u ma jkunx hemm dubju dwar dan, grazzi. Grazzi, Sofi. Grazzi, Signora President. Grazzi tal-li tajtni l-kelma warra li eh, għalaqt l-lista tal-kelima biex nitkellem dwar dak li qal Udo u nirringrazzja li l-rapporter għax-xogħol tagħha rridu nammettu li aħna din nfittxu l-aħjar tweġiba issa dwar dak li qal Udo huwa leġittimu imma tajjeb illi għanna nħar, illi nħarsu lejn l-azliet li għanna qoddimna fuq il-mejda, naħseb din hija ċara minn dan nifisa u għasew li wieħed jgħid li ikollna lista ta' istituzzjonijiet li ngħidu transkonfinali mhux biżejjed. Issa f'dan ir-rapport ta' sistemat kumbat fir-rapport ta' supervizjoni aħna rridu naqduhom daw it-tnejn il-qis id-daqs ta' dawn l-istituzzjonijiet huma tip li jistgħu jsiru sistematiċi u xi kultant aħna nħarsu lejn gruppi ta' transkonfinali. Imma hawnhekk qed jingħad li jista' jkollok istituzzjonijiet żgħar ta' ċerti prodotti li jista' jkunu perikolużi. għallur għanna ħallatna u ġibna flimkien daw it-tnejn u ħadna l-emendi li li ġew prezentati naħseb li għandna bżonn inkopru l-eventualitajiet kollha hawnhekk bilan illi naqsmu il-pis meta, meta il-sogru ikun wieħed transkonfinali. Jekk aħna tinnoħol u komitat ta' sogru, allura aħna rridu nippermettulu biex joħloq kriterji sistematiċi għalhekk qegħdin noħolquh. uħ. Għax inkella jisna din ngħidu li aħna ma kenniex il-kriterji imma jippermettulna li nidentifikaw dak is-sogru l-iktar importanti Allura qed jagħtu lil korp li nkunu ħloqna biex jiddeċiedu għalihom mingħajr ma niddefinixxu lil nfusna dawk il-kriterji sistematiċi. Allura naħseb li forsi nistaw naddu minn dik it-triq u dan jaqat ma dak li jedna fuq il-pakketta supervizjoni allura nistgħu nħallu din il-mistoqsija miftuħa, jiddispeċin li Sur Bowman għaddu daħħal issa xina xtaqt li nirreferi lilu. Grazzi, tajt il-President. Issa jina dan jitkellem l-axħar wahda, hemm xi affarijiet li nixtieq ngħid. Jien ipprovajt nindirizza din il-kwistjoni ta', ta transkonfinali dwar l-emenda 140 li tkellmet dwar dan it-terminu. Pero jien kont qed nipprova nasal f'mod illi qed nitkellmu fuq eh, istituzzjoni sistematiċi li forsi mhumiex hemm li naħsbu li huma sistem, sistematiċi imma, imma li fil-fatt huma transkonfinali. F'suq u waħdieni fej m'għandekx sistema ta' insolvenza imma b'mod partikolari fis-servizzi finanzjarji f'istituzzjonijiet finanzjarji li ovvjament għandhom eh, effett daqshekk devastanti jekk huma jmorru ħażin u dan huwa huwa ħafna għal-qalbi. Allura jien nixtieq nitkellem dwar in-natura ta' dawn il-fondi u ma nixtieqx nitkellem fuqhom imma in-natura ta' dan il-fond huwa essenzjalment font relativament żgħir li jintuża biex uh, nintervjenu dwar riżoluzzjoni ordinarja jew separazzjoni ordinarja ta' dawk l-affarijiet li inti hemm bil-fors trid iżżomm bħal sistemi ta' pagamenti u tippermetti affarijiet oħra illi mhux se jiddisturbaw is-soċjetà ħafna da mhumiex eh, bailout funds fondi li biex eh, isalvaw istituzzjonijiet allura ma toħloċ l-istess eh, periklu morali biex najtek. Dan mhux kwistjoni ta' bailout. Iġfir daw imorru biss fuq xi reġistru ta' nuqqas tampiegi u allura dawn il-fondi jkunu hemm meta jkun hemm ukoll e, ċerti pwieni li jridu jitħallsu u dawn kollha mbagħad jibdew jaħdmu allura mhuwiex bailout Issa jien partikolarment interessata wkoll fuq dan il-modell il naslu e, għal trasferiment tal-assi transkonfinali meta provajna niddefinixxu x'ġara fit-tim ta' kriżi fi grupp support u edna li jista' jkollok biċċa mill-kapital li qiegħed suppost imur il-Polonja u għandek stati membri oħra li jgħidu li għandu jkun hemm intervenzjoni oħra minn e, mill-bord ta' supervizjoni fir-Renju Unit kellna l-verżjoni transatlantika. Allura l-menu Fiħdan l-Unjoni Ewropea aħna rrid ikollna mezz <coughs> li jippermetti id-distribuzzjoni id-distribuzzjoni ekwa u gwali ta' dawn il-fondi u din li għandi f'moħħijien. Pero din mista kun deċiżjoni arbitrarja, dan irridu naqduha mal ideja kollha ta' ta' ta' din ir-rezoluzzjoni li naraw kif se naslu għal din ir-rezoluzzjoni u il-mezz ta' supervizjoni rridu naraw kif se taħdem kif ħanna naslu għal din ir-rezoluzzjoni. Int irrid ikollok ir-rieda u l-kapaċità b'dan it-tip ta' font U allura f'dan it-tip ta' distribuzzjoni ekwa mhijiex eh, burden sharing u ħażin li aħna nħawduha ma' burden sharing dawn huma affarijiet differenti. Għandek stati membri li jkunu jridu jgħinu li xulxin. Dan huwa font li jimbena fuq mażmien li jintuża skont eh, settiet ta' regoli jkunu ġew iddeċiżi minn qabel, allura mhijiex eh, mezz ta' burden sharing kif is-soltu nifmu bija fil-kontest ta' bailouts li ovvjament mhumiex hekk laqqas kif qed is-kwissjoni ta' supervizuri jridu jkollhom ċerta eh, sej ċertu eh, ordni dwar kif isir. Jina qed allura li huwa importanti ħafna il-supervizuri ta' u l-autoritajiet bankari li aħna nixtuq li kollom, ikollom esperienza ta' insolvenza, x aħna ħajkollna bżon dik dak l-arfien meta jiġu biex jifmu il-problemi li kollom u bħala konsekwenza ta' dan, irridu forsi naħsbu li jkun meħtieġ il-reġim ta' rizoluzzjoni ma jaħdimx waħdu ma bħala unità forsi fiħdan l-autorità bankarja u sa ċertu livell ma nafx e, e, e, mhuwiex daqshekk definit. Imma jrid tkun hemm ċerta esperjenza ta' insolvenza. U allura dan huwa importanti li jkun hemm ukoll fl-istati membri. Umbagħad fl-aħħar jenetti li dan il-fond se jkun limitat u zaħir u dan iwassalni għal proposti li l-Komissarju Barnier semma imma fil-kontest ta' dawn jiena fimt illi il-fondi Barnier se jkunu bejn 50 u 70 biljun bħala total mal-Unjoni Ewropea kollha u l-kommenti tal-FT li jiġu mill-Ġermanja qalu li dan jisu, jiġi jisu biljon biljun fis-sena il għandu jittieħed mill-banking levy. Allura jekk tara dan inti m'intix qed tieħu ammonti enormi. Naħseb jiena qed li pjuttost faċli li ssibhom jiena nemmen li dan qed podġi fil-kuntest tiegħu argumenti uħor li intqajjem kontra il-proposta Barnier huwa li stati membri jkunu jistgħu jużaw kull ħaġa illi joħorġu mill-banek biex iħallsu deficits Però hawnhekk maw xej li jżomm il-fondi jekk ikun mibni sew biex jidru fuq in-naħa tal-lassi fil-National Balance Sheets allura jekk trid jekk dan huwa każ fl-Iżvezja u jiena nemmen li dawn għaddejjin minna u ċertu dettal qabel ma joħolqu l-fond tagħhom u jiena ħadd il-libertà li jkollna eh, diskussjoni ma l-Eurostat dwar kif din ukoll tista' tapplika f'daw iċ-ċirkustanzi. U dan huwa l-mudell banja li għat għanna fil- fi sistema nazzjonali u mhux fis sistema Ewropea. Ovvjament, aħna f'dan ir-rapport qed narawh bħala font Ewropew, ma forsi tista' taqqat it-tnejn billi tieħu l-aħjar affarijiet minnhom u jkollok sistema waħdanija u li forsi ikollna naċċettaw illi il-problemi, fil-problemi li ninsabu fihom bħalissa hemm bżonn ikun hemm element nazzjonali imma dan mbagħad jaħdem bħala retikolat. L-importanti huwa li forsi nistgħu naraw li ma triq nistgħu naqbdu. Imma jiena sempliċement qed nsemmihom hawnhekk ma nafx kemm huma eh, jistgħu jiġu mill-qwa mill-kollegi, forsi jistgħu jgħinuna biex naslu f'dan għal dan il-pakket ta' supervizjoni. Dan huma l-punti li kelli xi ngħid fuqhom, jiddispeċini li forsi ta' fintom ma stajċ niġi b'mod nitkellem b'mod personali ma kelli ħafna affarijiet d-dimi allura kelli nid-dialoga ma'kom b'dan il-mod formali. Allura jina l-axħar kellima dwar dan il-sujġett. L-għanet, nirringrazzakom tal-kontribuzzjoni ta'kom kienu importanti ħafna u jipermettulna biex nifmu illi dan mhux suġġett sempliċi. Ħadd muwa ċert ta' kif għandu jindirizza din il-kustjoni u tmur l lin mid-differenzi ideoloġiċi kif se nsolvu l-problemi jiena nindirizza suġġetti aktar minn eh, min kontribuzzjonijiet individwali. Mela, suġġett kruċjali huwa se nitrattaw b'dan ir-reġim Ewropej speċjali. U eh, id-diskussjoni li kellna hawnhekk eh, tleġġimat ilu fil-fatt konna din id-diskutu fija il-rapport ma' Gaja U aħna rridu nkunu konxi dwar l-argumenti li konna dan il, din il, eh, dawn il-mizzuri universali. <coughs> Pero nafu u koll illi ċertu affarijiet huma fiżikament impossibbli. Irridu naraw jekk se niddeċiedu fuq dimensjoni Ewropea X'qegħdin nitkellmu aħna li l-banek transkonfinu li kollha ħajaqgħu taħt dawn il-superviżuri? Ġifiri, il-konsens li aħna l-ħakna qabel kien dak li diġa eh, ġi imsemmi minn Silviju minn oħrajn, illi inkopru il-baneka. l il baneka U kif qal is-sur Oli Schmidt, aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar xi 40-50 bank transkonfinali. E, dawn huma fil-fatt parti mill-banek li aħna nqisuhom bħala sistemiċi mhux id-daqs huwa kollox, id-daqs huwa wieħed mill-possibilità imma anke il-prodotti komplessi li jkollhom u anka in-nuqqas ta' trasparenza dawn huma jagħmlu parti mir-riskju aspett irridu naqblu fuqu huwa li jekk aħna ħanżommu l-konsensu s-dak li l-ħakna fuq is-suġġett ta' e, l-mira tagħna xej speċjali ma sar minn meta l-ħakna ftejn fuq um, il-rapport il ma Gaja, jiena e, e, adottajt, anzi inkorporajt ċertu emendi għax fimt xtaqet il-Kumitat u l-Parlament u dak illi aħna bilna fuq uftan il-Kumitat ġimatejn ilu. U din hija id-diskussjoni li kelli ma' Danuta Hubner u ma' Shadows l-oħra li kienu fil-laqa preparatorja. Kif qalu Older Silvi u oħrajn, wieħed mill-aspetti kienet jew naqblu illi ħankomplu hekk jew inkella kollu se jisfaxxa fix-xejn Din hija importanti ħafna, ġifiri, illi l-IPP iżom mal-ftejjim li l-ħakna qabel. Din hija kwistjoni importanti. Issa, il-kwistjonijiet l-oħra fuq il-kaxxa tal-odda jiena ġbarta fija fil-mendi ta' kompromess preparatorju ħafna mill-emendi li ġew proposti għax ħafna minnhom kważi kollha iżidu il-valura l-rapport jiena eh, kull ma semmejt qabel kienu biss emendi id-dettaljati illi ma naħsibx illu li ħaj eh, ħajkunu eh, emendi li anzi li huma emendi tal-kellima li tkellmu. Ġifiri, dan huwa kompromess li ħaqna kienet kontribuzzjoni tajba ħafna. Mela, s-sinra Luling semmit Signora Hubner u Kara semmow din il-kustjoni u l-emendi kollha li mixjin f'dik id-direzzjoni iridu jiġu aċċettati u nispera li l-kompromess li jiena ħanoħroġ bih ħajkopri dak li xtaqu il-persuni eh, msemmija. Eh, hemm kol kustjoni tal-konfidenzjalità tal-dashboard ta' x'jamlu is-supervisors Kien hemm emenda wkoll dwar din il-ħaġa. U din hija parti mill-xogħol tal-kulleġġ tas-superviżuri u qatt m'għandha tkun diskussjoni pubblika jekk tit intervjeni, però irid ikollok ċertu indikaturi tal-saħħa tal-bank u Eh, eh, kif wieħed jista' jqabbel dawk li qed jissejħu soft triggers ma' hard triggers. Issa dwar il-wall eh, ta' defense u semmita din il-ħaġa wkoll is-Sinjura Bowles u fil-fatt qalet ħafna affarijiet illi jiena xtaqt ngħid. Jekk aħna nitkellmu dwar il-fondi nazzjonali anka jekk din toħloq kompromess m'għandniex nitilqu mid-dimensjoni Ewropea għax inkella ħankompu lu inqattaw biċċiet issu intern. Iġifiri, il rol rol rol tal-bord eh, tal risu sistematiku li SRB irid ikollu rwol strateġiku strateġiku Ma nistawx nitilfu dan l-element għax jew sen saħħu issu intern jew ħan nitilfuħ darba għal dejjem. Dejjem għalhekk din il-ħaġa irridu nindirizzawa u nħarsu leja fl-approċċ tagħna barra minn dak eh, f'termini ta' metodoloġija eh, jiena nipproponi illi il-ġimgħa d-dieħla jien ħan iprova eh, norganizza il-kompromessi u mbagħad inkunu nistgħu niddiskutuhom daw fil-ġimgħa ta' Strasburgu biex għall-inqas nilqu ftejjim fuq livell parlamentarju dwar dak li nkunu ħan qegħdin fit għalih fit-22 permezz tal-kollaboraturi tiegħi u tagħkom ħan uħorġu b'dawn il-proposti ta' kompromess biex naraw jekk nistgħu xilqu lanijiet differenti ta' dawk il-membri kollha li kontribwixxew għal dan id-dibattitu. Jiena nixtieq però li l-IPP iżomm ma dak illi aħna konna l-ħaqna ftajim dwaru dwar l-ambitu ta' din l-inizjattiva. -in Eh, eh, din hija xi ħaġa li aħna bil-fors rridu nsibu soluzzjoni għalija. Inkella l-art taħtna ħa tibda titxaqlaq u ma tkunx żgur pożizzjoni tajba illi minna mbagħad inkunu nistgħu niddiskutu ma' istituzzjonijiet oħra. Jiena nispera li l-kompromessi li ħanoħroġ bihom jikkuntentaw il-daw kollha li parteċipaw. Grazzi ħafna. Thank you very much. Uh, well done, Elisa. Grazie ħafna lil Elisa. Aħna nivvotaw fit-22 kif qed inti u jekk nimmiraw lejn uh, eh, Lulju ma naħsibx li ħajkun hemm wisq eh, ikon eh, b'din ir-rata li mhix jinbiha bħalissa. Issa nimxu għal punt illi imiss u li dan huwa l-kwalità tad-data statistika fil-kuntest tal-proċedura ta' sbilanċ eċċessiv u għandna rapport hawnhekk ta' Otmar Kar Karas. Erst einmal bei allen Schattenberichterstattern bedanken, äh, die mir im Vorfeld Jina nix nibda billi nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs kolla illi äh, jina ħdimt maħom b'mod kostruttiv ħafna naf li sar il-ħin palissa. Eh, però nista' ngħidilkom li tiġa kellna suċċess wieħed. Però rridu nżommu mal-iskeda illi għandna. <clears throat> Sinjura President, jekk jogħġbok tista' l mikrofonu. Grazzi ħafna. Mela, aħna l-ħakna ftajim mal-Eurostat u il-ġimma id-dieħla fil-Kofin ħatiġi trattata eh, din dan ir-regolament se jiġi trattat bħala punt A fl-aġenda. Naf illi kemm il-Kunsill kif ukoll il-Eurostat argumentaw kontra il-rapport li għanna għawnek il-lum u anka miħaj fid diskussjonijiet li kelli maħħom il-Eurostat per eżempju għalu illi il-Parlament Ewropew ħares li il-proposta tal-Komissjoni bħala għażla minima u jrid imur lil minna. u din kienet dan kien waħda mir reġunamenti illi eh, minħabba fihom il-Kunsill irnexxu l ħaftajim illum. Ikolli ngħid issa għandna bżonn nimxu il qudiem malajr u suġġerimenti għaj huwa illi l-ewwel nett fil-plenarja ta' ġunju il-rezoluzzjoni u il-mistoqsija orali għanda titpoġġa fuq l-agenda u tiġi ittrattata u f'Lulju għanna eh, nadottaw il-rapport leġislattiv. <clears throat> Wara il ftejjim tal-Kunsil tal-lum għanna u koll nibatu sinjal politiku mill-Parlament Ewropew u ngħidu li aħna nixtiequ nibqgħu għaddejjin. Ġifieri opinjoni leġislattiva, rezoluzzjoni, mistoqsija orali dawk it-tlet affarijiet għandhom ikunu maqsuma b'tali mod maniera li aħna jkollna il-mistoqsija u r-rezoluzzjoni f'Ġunju u l-rapport leġislattiv f'Lulju. il-ftajim tal-Kunsil intlaħa minħabba li aħna poġġejna ħafna pressjoni fuqhom. Pero ma jfissirx illi aħna ma nix inkomplu bix xoltana eh, b'mod eh, tajjeb. Parlament prüfen lassen, ob Aħna tkellimna ma' servizzi legali tagħna biex eh, jaraw jekk tista' xiġi applikata l kodeċiżjoni hawnhekk bħalissa il-bażi legali hija artiklu 126 imma jekk nieħu nieħdu l-bażi legali għal kussjonijiet statistiċi allura dina taqa' taħt il-kodeċiżjoni u hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu dwar il-vanità aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar rwol tal-Parlament tiġarajna b'mod ċar illi eh, konna kapaċi intejbu jew anzi li kontribwiċu biex intejbu il-proposti tal-Kommissjoni. U din hija xi ħaġa illi għandha s-seħħa fid diskussjoni tiegħu fl-abbozzar ta' dan ir-rapport jiena fil-fatt komplejt tas li kieku kont konna qegħdin fil-proċess ta' ko deċiżjoni. Ovvjament dan mhux neċessarjament se jkollu impatt fuq il-riżultat aħħari, però nixtiequ li dal-punt jiġi iċċarrata. U laqas ma qed ngħid jiena li għana nitlu f'xi argument mal-Kunsill rridu nkunu ċari fil-messaġġ politiku illi qegħdin ibatu. Dan huwa l-ewwel att leġislattiv li għandu x'jaqsam mal-kriżi Griega. U uh, dan huwa l-ewwel uh, litmus test, uh, l-ewwel eżami li għandna l-Istati Membri dwar jekk uh, l-istati membri u mhux qegħdin jieħdu l-lezzjonijiet minn uh, u mhux qed jitalmu u jekk mhux qed jieħdu azzjoni aħna għandna nkunu l-forza wara dan il-proċess u nkomplu għaddejjin bix-xogħol leġislattiv tagħna u għalhekk jiena nixtieq naqsam ir-riżoluzzjoni fil-mistoqsija orali u fl-opinjoni leġislativa għax ir-riżoluzzjoni hija sinjal eh, politiku u l-opinjoni turi ir-rieda politika tal-Parlament. Jiena diġà diskutejt dawn il-kustonijiet ma' shadow rapporters u għedt ukoll li aħna nilqaw il-proposta tal-ECB għax eh, il-proposti tagħhom huma proposti tajbi tlabna numru ta' miżuri bejn l-2004 u l-2010, il-rapporti għaj ta' sparku l-miżuri ta' Almunja, il-koordinazzjoni u l-miżuri ta' koordinazzjoni tal-ICB, il mekanizmi ta' penali, dawn kollha iridu eh, jittieħdu, jitqiesu u anka estensjoni tal-kompetenzi. Intom familjari mar-rapport? L-idea sissa kienet illi l-Eurostat ikun indipendenti, l-istatistika tiegħu titkun komprensiva u rridu jkunu kapaċi jiġbru id-data meta ikollhom bżonna. Kwalinkwa data illi l-Eurostat iħossu li għandhom bżonn biex ikunu jistgħu jagħmlu jsegu l-mandat tagħhom. ma nistaw xinħallu li l-istati membri jostakolaw il-xol tal-Eurostat, kooperazzjoni IVA, informazzjoni IVA. Ostakoli li inkella maħniġ se nkunu nistgħu niċċekkjaw l-istatistika meta jkollna bżonn naraw jekk kumiex korretti jew le, ġifieri l-ispezzjonijiet, il-kompetenza, l-kooperazzjoni mal-ICB, il-titjib fir-riżorsi umani dawn kollha huma inklużi fir-rapport u nixtieqa għal darboħra nirringrazzjakom eh, lilkom shadow rapporters għall-appoġġ eh, u għall-input tagħkom. Nispera il nkunu nistaw eh, nivutaw għal rezoluzzjoni bħala blok f'Ġunju għax dan huwa importanti biex nżommu mal-iskeda. <clears throat> Jiena nuri ovvjament la bozza eh, tiegħi li Shadow Reporters qabel ma nibgħathom ma' traduzzjoni. Grazzi ħafna l-ewwel Shadow Jak ix-Shadow irid jitkellem huwa Edward Xikluna. Mela fil-qosor ħafna jiena nappoġġa bisħieħa il-sur Karas Eh, għal mota ta' kif eh, it-tratta din il-kustjoni komplikata u anka l-pressjoni li għamel biex naraw li din ir-riżoluzzjoni taddi ħafna minn persuni kienu għati nistennow illi l-Eurostat għandhom il-mandat li għamlu dak li qed nissuġġerixxu aħna u kienu ixxukjati meta indunaw illi eh, eh, l-affarijiet eh, saħħow palma saħħow meta saħħow fil-Greċja li dak l-affarijiet fil-fatt ma kienux qed jimxu kif ħasbu li qegħdin jimxu għalhekk ixtiequ illi dan ix jitpoġġa f'postu jkun jista' jsir kemm jista' jkun ma' lajra. Jiena rajt il rezoluzzjoni u l naħseb illi eh, huma wiesa ħafna. bħal kwalinkwa eh, verifikazzjoni tal-kontijiet, kwalinkwa auditing, mandum xikun hemm restrizzjonijiet fuqhom. -um jina kieku xtaqta, kieku eh, eh, eh, l-affariet ikunu ekspliċiti miftuħin, ġifiri ma nuru li memx restrizzjonijiet fi rigwarta, per esempio, interviews, ah, mux biss l-ministeri u l-aġenziji relatati ma, l-kustjoni imma kwalinkwa istituzzjoni oħra kemm tkun università jew union kwalinkwa eh, entità li tista' tgħin il-verifikazzjoni tal-kontijiet u li tikkontribwixxi għad-data eh, eh, di dawn l-affarijiet għandhom ikunu ċari, naħseb anka din hija mm, xi ħaġa li l-rapporter u xedew rapporters femuha illi din dan is-set dawn is-setat bla restrizzjonijiet għandhom jingħataw lil Eurostat jiena eh, nwiegħat il-kooperazzjoni eh, tiegħi biex eh, kollox jasal konklużjonijiet ta' suċċess. Il-kellima li jmiss Ole. Grazzi, Signora President. Kwistjonijiet bħal dawn marbuta mal-istatistika miex daqshekk x'kwistjoni sabiħa jew importanti politikament daqs ma kienet iżda illum kontrarjament jien nħoss li jekk iridu nistaqsu lill pubbliku x'interess hom bħalissa li inti suppost ovvjament tifalsifika l-istatistika ma tent membru tal-Unjoni Ewropea. Din hija l-importanza, din hija priorità fuq l-aġenda politika tagħna u rridu naġixxu bir-reqqa u malajr kemm jista' jkun. Nemmen li reportera ma' għamel xogħol siwi ħafna, napoġġah bisħieħ u anke l-sur xikluna. Iżda forsi nistgħu nżidu xi ftit dettalji. Jiena ħsibt li kont qed nipproponi suġġerimenti bħal dawn u nħoss naħseb li Meta l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tagħna titlu jidħlu f'pajjiżi differenti mhumiex qegħdin jgħidu li ħajja informaw il-pajjiż minn qabel li ġejjin. U jmorru fuq il-post ħabta u sabta u jagħmlu l-verifika u għandna jkollna dawn tip ta' eh, spezzjonijiet mhux imħabbra minn qabel Ħafna drabi il-bizza tista' tkun argument ta' kwalità. Semmejtu għawek il-personal, forsi nistaw nkunu aktar preċiżi fuq il-ħtieġa tal-personal u forsi iktar ħtiġijiet ta' budget f'dan ir-rigward. Dan insemmih ukoll fl-emendi li ressaqt minkejja li qed prezentaw l-istatistika kollha u d-dejta kollha u naqbel ma dan, irrid ikollhom il-possibilità li jistaqsu lil kulħadd u skont l-esperjenza tiegħi jista' jkun hemm ċertu kontabilità kreattiva biex ngħidu hekk. Jekk inti qed tfisser li dan jista' jitqies bħala l-ħila tal-personal, jew pereżempju l-ħila ta' dawk li jkunu kreattivi, din tista' tkun problema u kienet problema bħal marajna. U għalhekk nemmen li forsi nistgħu niċċaraw dan il-punt ukoll. Kwistjoni oħra nixtieq insemmi, Sinjura President, nistaw niproponu ċertu forma ta' sanzjonijiet jekk ma wetqux dak li qed ngħidu hawnhekk Dan jaqa' fiħdan il-kamp ta' applikazzjoni ħajkun hemm sanzjonijiet anke f'dan il-qasam, mhux biss perspettiva aktar usa. Biex bekk naslu għal kontabilità, ċifri eżatti u statistika tajba. Naħseb li naqblu rridu nkunu stretti kemm jista' jkun. Grazzi. Uh, nipruvaw insebħu l-istatistika bħafna klim sbieħ iżda sena dil-kelma l-Sinjura Kej. Qed nitkellem fi semel Shadow Rapporter Sur Bokros tani ċertu punti xirrit naqra u mhux il-verżjoni tiegħi u għalhekk jiskuża ruħu għaliex bħalissa jinsab votazzjoni importanti fil-Kumitat tal-Budget. Jixtieq ringrazzja l-rapporter għal kooperazzjoni tiegħu u b'mod partikolari ix-xogħol li sar qabel it-tfassil ta' dan ir-rapport. Kien miftuħ ħafna anki fil-proċess kollu u inkluda l ideja ta' xedu rapporters. Nirringrazzjaw għalek lis sur Karas għax-xogħol siwi tiegħu u bl-inklużjoni tal-opinjoni tal-Bank Centrali Ewropa u imur l-in mill-proposta tal-Kummissjoni. Jaqbel mal-opinjoni tal-ECB iżda Fir-rigward statistika nistgħu nevitaw li falsifikar tal-istatistika jekk ikollna setat ta' supervizjoni u għalhekk inħoss li hija importanti ħafna li l-personal tal-Bank Ċentrali Ewropew ikun jista' jagħmel spezzjonijiet fuq il-post mingħajr ma jħabbarhom minn qabel. Jixtieq irressa il-proposta ta' emenda biex bekk ikun hemm statistika ċara anke speċjalment għal dawk il-pajjiżi ta' żona euro nilqa sejħa tal-Komissjoni u Konsil biex insaħħu l-indipendenza u trasparenza fil-fiċi ta' statistika iżda rridu nsaħħu is-satat tal-Bank Ċentrali Ewropew fis-Statistika Nazzjonali. Thank you and next it's Dirk. Grazzi, il-kellim li mis. Grazzi, Signora President, grazzi tal-dejt l-kelma. Ninsabu f'sali pittoro, irridu naraw x'kwalità u kwantità ħajkonna fir-rigward l-istatistika rridu insaħħu il-budget tagħna b'operazzjonijiet fi żmien qasir fi żmien qasir u li jkollhom impatt negattiv fuq medda twila ta' żmien. Bħal pereżempju l-bejħ jew il-kera ta' infrastrutturi fejn il-gvernijiet ibijaw l-infrastruttura mbagħad jippruvaw jikruħ iktar il-qoddim spejjeż iktar qolin. Nixtieq insemmi wkoll il-fondi ta' pensjonijiet bħalma rajnu fil-Belġu li ovvjament ixeklu l-budget. U għalhekk jiena nħoss li l-kwalità tfisser li insaħħu l-budget. Għaliex jekk dan iseħħ dak li ħanaraw huwa li ċifri ħajkunu aktar affidabli iżda l-gvernijiet ħajibdew jitilfu l-kapital li għadu irritin irridu jiksbuh fil-ġejjieni. Ovvjament dan ħewassal għal falliment bat jiena naqbel li rridu nbidu l-affarijiet biex l-Eurostat issir donna l-FBI biex tajt li edha prezenti u naf li għaw rappresentant tal-Eurostat għonek u nittama li jisma klimi. Muċert laħamel dan. Thank you. Statistics is getting... Grazzi. L-istatistika issa tkompli tiġi esbaħ u sbaħ tinsemmu l-FBI. Is-sur Martin. Yeah, absolutely, Mrs. Chairwoman. Iva, Signora President, jiena nħoss bisħiħ li l-istatistika huma is ta' kwalinkwa tip ta' negozju jew ħajja politika u waħda mir raġunijiet li l-klassi politika tinsab taħt attak bħal dan għaliex ħafna draba ma jkonniex ħafna drabi ma jkonniex dejta li hija affidabbli. Ħafna drabi nkunu jisnet nitkellmu ħafna klim fira. Ħanetkellem issa bil-Ġermaniż. Sur Karas. Jiena nħoss li huwa xira li najdu li huwa ħabriki ħafna huwa bizel bil kostituenza tiegħu u wara dan il-xogħol ħabriki hawn għal darboħra qed jagħmlu mhux biss għall-pajjiż u ovvjament tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Jiena nħoss li dokument li tagħna huwa wieħed eċċellenti u jiena sodisfatt li tana l-esperienza intellettuali kollha tiegħu dan id-dokument. Għalhekk din hija ta' importanza ewlenija. Rridu norbtu mal-diskussjonijiet li kellna mal-Eurostat u nħoss li din tista' tkun importanti ħafna għalina. Nistgħu niġġieldu għal aktar indipendenza li tingħata lill Eurostat. Kien tendenza f'din il-rigward li nitkellmu dwar il-Kummissjoni jew Parentesi l-Eurostat min ixħarqan dwar il-kelma FBI nafu x'jamlu l-FBI ħafna drabi. Iżda dak li tassew għandna bżonn hija awtorità ta' statistika li tkun pożizzjoni li taġixxi mod indipendenti. jiena nħoss li bħala pro europew rridu naċċettaw li l-Eurostat hija donna eċċezzjoni. Fil-ħarifa tal-2004 ħafna drabi l-iktar tal possibbli il-personal tal-Eurostat diġa kienu wrawna x'problemi kien hemm fil-Greċja, pereżempju. U għalhekk huwa minna li ngħidu li mid-Deċembru tal-2004 l-Kunsill diġa beda jitkellem dwar dan u fi frar tal-2005 komplow jiddiskutu dawn l-affarijiet un bat laħqu deċiżjoni ħażina fl-Ulju tal-2005. F'dak l-indu xaqsa is ġodda li nataw l-Eurostat u l-Kummissjoni qegħdin jitolbu għal setat bħal dawn. Iżda fl-2004-2005 bil-żjarat ad hoc mal-kumpaniji li konet jitolbu għal aktar setat fil-Eurostat jiena minix ċert li din kienet utli. Forsi kienu kun aħjar li nixtarru konklużjonijiet li minn twiddibit u twissijiet li kienu ġejjin mhux minn ġurnalisti iżda minn uffiċjali tal-istituzzjonijiet tagħna. Bat naqbel ma' Sur Schmidt li qed jgħid li l-istatistika mhijiex biss xaġa sabiħa iżda hija xi ħaġa importanti wkoll. Fi rizoluzzjoni u fil-rapport ta' inizjattiva propja u importanti li nisqu l-effetti negativi li stajna nevitaw. Il-fat li l-individwi ħadu deċiżjonijiet li waslu għal dan il-dizastru għanna semmuhom. Min id-deċida li dawn il-żjarat jitwaqfu? Il-Ministri tal-Finanzi kollha għandhom jieħdu responsabilta. Fl-Awstrija għandna kontabilità kreattiva fil-Ġermanja qalu li ma jridux isibu eh, eh, dejn sovran li jkun preżenti. Konna diġadni għamdaw l-affarijiet. Għallek, eh, ovvjament, l-istoriċa ħikollhom ħafna xi jgħidu dwar dan, għal-isda war darba għal darba oħra aħna qegħdin nipuntaw subajna li waħda l-problemi ewlenin tal-Unjoni Ewropea La darba nsibu problema dejjem l-istess ħaġa, qatt ma nkunu nistgħu ngħidu min kellu l-ħtija ta' din il-problema. Ikun tard wisq meta mbagħad nindunaw torta minn kien li fl-aħħar mill-aħħar eh, nipuntaw subajna leħ. U għalhekk huwa importanti ħafna li nitalmu mill-izbal u li konna zjarat reċenti biex nżidu r-wol tal-Bank Ċentrali Ewropew. Mhux qed ngħidu li ħanamlu xi forza tal-pulizija hawnhekk iżda li u bażi ċara li tippermettilna bħala politiċi u bħala eh, ekonomisti li jagħmlu Għalek Għalhekk li r rapporter biex u x-xogħol tiegħu ma jgħafx f'xogħlu u jkompli f'dan ir-rwol tant importanti. Fadlenna ħafna kellima dan huwa punt importanti sur ġuri Gulad, Is-sur Xikluna jixtieq jitkellem għal darboħra fuq punt wieħed, jien ukoll nixtieq nitkellem u jekk jista' jkun żommu fil-qosar ħalli nlaħqu l-kulħadd. Grazzi, Signora President, grazzi. Jiena ħniprofa nżomm fil-qosor, il-kumitat tagħna għandu dilemma qudiemu. Jiena naqbel mal-Onorevoli Karas ma nix ħafna ħin a dispożizzjoni tagħna. Rridu li konna dejta ta' kwalità għolja u għalek ma nix ħinx naħlu, rridu nuru l-ċittadini tagħna li għanna dejat tajbin li jaħdmu biex nevitaw affarijiet li rajna bħal per eżempju fil-Greċja jew l-Ungarija biex ma jerġawx jirrepetu ruhom. Din hija proposta leġislattiva u Għal daqstant ma nistawx indaħlu dispożizzjonijiet li ma ġewx iċċarati fuq livell ola. Il-grupp ta' Van Il-proposta tal-gruppi ta' Van Rompuy jitkellmu dwar is-sovranità tal-Istati membri u negozjati politiċi għadhom kemm imdow biss u għalhekk nittama li ma noqdux indomu għal bost ta' snin għaliex id-dinja kollha tkun qed iddieħaq bina jekk inkunu daqshekk eh, kajmana fil-xogħol tagħna. Rridu naġlu fejn hemm bżonn, iżda ma nistgħux naġlu mbagħad f'kwistjoni bħal di fejn qatt m'hemmx bil politiku. Jiena nemmen li anke bil-livell kurrenti ta' ftehim politiku dan ir-rapport mhux biżejjed. Il-Kummissjoni Ewropea għada ma kienieċ bin ambizjuża biżejjed. Xand f'moħħi. L-ewwel skandlu tal-Greċja fl-2004 ġi segwit minn proposta tal-Kummissjoni biex ikun hemm kompetenzi ta' awditjar lill-Eurostat. Din il-proposta ovvjament falliet U xannessa għanna proposta għal setat ta' investigazzjoni iżda jina nħos li issa huwa ftit wisq u tar wisq. Irridu nimxu li l-in minnek, irridu namlu aktar xogħol naqber ma' Sur Schmidt u għanna għajmu din il-kustjoni ta' sanzjonijiet. Fl-2004 diġa kena problemi bħal dawn fil-Greċja u xejn ma ġara l-ebda bidla fundamentali ma seħħet mill-mod kif kien hemm l-evalwazzjonijiet u l-eżaminazzjonijiet u l-istatistika falsifikata xorta komplit fil-Greċċa baqa ta' dejja sal-2009 u fl-Ungarija fl-2005 u 2006. U dan juri għalhekk li aħna rridu nintroduċu riformi veru propi f'dak li għandu xaqsam il-verifiki u l-evalwazzjonijiet u għalhekk il-Parlament nħos li huwa intitolat li jistaxi l-Kummissjoni kif wasanna f'dan l-istadju kif ma kunux kapaċi li jikontrollaw l-affarijiet. Meta aħna eh, zorna f'Deċembru il-Bank Ċentrali Ewropew aħna jedna jekk kellhom xi għarfien fuq tal fuq din is-sitwazzjoni tal-Greċja kellhom bis 30% tal-informazzjoni ma kinux jafu xed jiġri u għalhekk irridu l-għodot kollha disponibbli li permettuna li nkunu nistgħu nevalwaw is-sitwazzjoni fl-istati membri kollha u ovvjament namlu tajjeb għan nuqqasijiet li hemm. L-aħħar kummenti għaj jena nħost li l-Kummissjoni Ewropea għandha responsabilità ewlenija fl-2007 il-Kummissjoni tassew proponiet l-eluq tal-proċeduri ta' deficit eċċessiv fil greċa Iżda kull ma kienet jisa donna ċajta għaliex dan wassal għal farsa. Waslet għal situazzjoni li hija farsa vero propja, Lek rridu nkunu aktar stretti mill-li konna issa, rridu nkunu aktar sodi, il test jista' jiġi imsaħħaħ u għalhekk irridu niġbdu l-attenzjoni tal-Kummissjoni biex terfa responsabilitajiet fuq spalleja. Għanna bżon setat seri, għal situazzjoni serja. Grazzi, Silvi. Grazzi, signora President. Fil-qosor, jena nishtiq nappoġġa l-rapporter għal approċ bilanċat ħafna jena nħoss li hemm kwistjoni politika marbuta ma' kwistjoni teknika. Jekk nanalizzaw waħda mill waħda mill-attakki politiċi hija li Brussell eh, tiġi kritikata li hija burokrazija u għalhekk mhix bis-seħtija tal-Kummissjoni iżda stati membri inkluż dawk l-istati membri li wedu l-opinjoni pubblika li ħajjaraw li jagħmlu tajjeb għal 0.0% fil-mija ta' deficit dan ma sammux ma' kelbtom. U rajna dan x'sarraf. U għalek dak li għanna huwa membri tal-Kunsill li edin eh, rawmu sentiment, emozjoni kontra l-Unjoni Ewropea u jgħidu li rridu niksbu appoċ kbir fiħdan il-Parlament imbagħad biex bekk niksbu skrutinju professjonali tal-statistika u tad-data bħalma qal is-sur Schmidt. Aħna rridu eh, spezzjoni fuq il-post ma rridux stil tal-FBI iżda rridu li jkun hemm ċertu tip ta' biża' u rridu namlu isem tajjeb għall istituzzjonijiet Ewropej u anke Brussell. Grazzi, skużani Signora President, iżda dan il-punt huwa importanti ħafna u ħnerġan tennieh. Għala, qegħdin nifukaw fuq l-awditjar iżda ħafna drabi qegħdin ninsow prinċipju bażiku li nħduha bħala ovju. dan huwa il-metodoloġija tal-kontabilità. Hemm pajjiżi anke fih dan iż-żona euro li minkejja li ħafna drabi kollok standards internazzjonali differenti, differenti mill-Istati Uniti, fl-Europa nistennew li l-kumpaniji u l-korporattivi kollha jabċettaw u jżommu l standards Iżda metodoloġiji differenti, hemm pajjiżi li qed jużaw metodu tal-kontanti, tal-flus tal-kontanti u mhux dak tal-accrual. Il-Kummissjoni meta staqsejtom x'qed jiġri huma ma qaluli li meta bdilna mis-sistema għal minn metodoloġija l-oħra din mhix ġusta. Aħna ma rridux din l-sitwazzjoni, iżda rridu standards uniformi madwar iż-żona euro u madwar l-Unjoni Ewropea. Jiena nħoss li din għandha tiġi riflessa li m'għandniex nippermettu li kunem diskrepanzi bħal dan bejn pajis għall ieħor. Grazzi ħafna. Jien ukoll nixtieq nifraħ li rapporter tajt il-President jiena għamilt l-almu tiegħi bħala President biex impoġġi pressjoni fuq il-Kunsill għal din il-kwistjoni u jiena jidirli li huwa meħtieġ li ikonna verifiki imtejba u aħjar fuq l-affadibilità tal-data u l-istatistika li tiġi provduta l-Eurostat din għandu tkun rekwizit minn qabel għal kwalinkwa titjib ta' tmexxija ekonomika li nitkellmu dwarha. Frankament, jekk dan ma jkonniex din is-sitwazzjoni, inut li qogħdu nitkellmu dwar il ma qatt ma nista' jkollna verifika ċara u preċiża. Hija kundizzjoni meħtieġa, neċessarja biex bekk tkun kundizzjoni biżejjed li tagħti setat meħtieġa l-Eurostat biex bekk ikun jistgħu jitrattaw dawn il-problemi. eżempju, pereżempju bħalma semma Edward fir-rigward il-metodoloġija. Din għandha tkun l-sitwazzjoni minima biex nevitaw bħal pereżempju l-każ tal-Greċja u nħoss li l-obbligi kollha għandhom ikunu infurzati bejn l-istati membri kollha, mhix kwistjoni li noqogħdu nistennew li xaħat ikun f'proċedura ta' deficit jew inkella jkun isum qareb biex ngħidu hekk hija importanti li nefittaw il-problemi qabel ma jibdew jitfaċċaw. U l-affarijiet huma simili għal pajjiżi kollha nafu x'hemm inkluż, nafu x'memx inkluż u jekk ċertu kontabilità mhijiex leġittima, jridu nkunu nafu l-informazzjoni dejta kollha u jkollna kont tagħhom. Jekk inħarsu lejn investigazzjoni ta' budgets, per eżempju, jeħtieġ ukoll li nħarsu l-affarijiet f'nofs is-sena u jkun approċċ multianwali. U dan wassanni għal affarijiet oħra li nistgħu ngħidu f'rapporti oħrajn fuq sorveljanza. Hija waħda mir-raġunijiet ukoll li jiena kont qed nipprova nafas biex il-forza tax-xogħol eh, task force tirreferi għalina x'aħna għandna ħafna dejat fih dan il-kumitat ikon. Fir rigward is-sanzjonijiet jiena nħoss li aħna nissuġġeri nissuġġerixxu fir-riżoluzzjoni li jkun hemm ċertu responsabilità personali fih dan il-kumitat kellimna dwar responsabilità personali għad-diretturi u l-istituzzjonijiet finanzjari fejn irid ikun hemm ċertu ekwivalenza mal istati membri għal dawk in-nies li daħluna skandli kbar bħal marajna u għandhom ikunu jinżammu responsabbli. Fir rigward situazzjoni l-oħra hija attrajenti minnaħa iżda rridu ngħidu li fiħdan il-Kummissjoni jistgħu li l-Eurostat tista' tikseb aktar setat permezz tal-Kummissjoni u għalhekk hemm xorta ta' bilanċ ta' setat bejn il-Kummissjoni u l-Eurostat minix ħankompli intenni fuq dan il-punt iżda għanna nidiskutuh aktar fid-dettall. Dak kollu li xtaqt ngħid, staqsejna l-servizzi legali biex jwieġbu fuq bażi legali u qalu ħal jirrispondu sa 19 ta' xar iżda għadna nistennew. Il-mistoqsija orali u riżoluzzjoni naħseb li nistgħu nagħmlu għasa Ġunju għaliex għandna kunsens ta' viżjonijiet bejnietna u nittamaw li nistgħu nagħmlu votazzjoni fi blokk u mhux ikonna ħafna kwistjonijiet li nippruvaw nifirmaw test li huwa diffiċli ħafna. Jekk nispiċċaw kwistjoni bħal di ikonna herba sħiħa u għalhekk nistaqsikom biex ikonna l-sin wieħed biex inkella ma jkunniex ħin għat traduzzjoni u ma jkunniex ħin għal votazzjoni fi dan il-kumitat. Ħanibat l-emails dwar dan iżda nittama li tistgħu eh, Iżommu ma talba tiegħi biex bekk ikonna tweġiba malajr kemm jista' jkun. Din dumbat tasal tasalant il-koriper nar l-4 ta' ġunju, ġifiri pitada, u ovvjament mux se nżommu ma' din id-data. Iżda u importanti li nżommu mal-pressjoni li qed nagħmlu. Naddi l-kelma lura l-rapporter għal klim tal-luq tiegħu. Grazzi. Grazzi, grazzi għal diskussjoni eccellenti. Hemm numru ta' elementi għal dan ir-rapport. Huwa importanti li ikunem inkjesti bħal dawn dawn l-aħħar snin smajna jiġifieri li jkun hemm deċiżjonijiet li ma kinux xirqa, anzi hemm din il-kwistjoni li rridu nistaqsu lil nfusna għala kien hemm nuqqas ta' affarijiet preċiżi, għala kellna statistika li ma kienet xirqa. Għalhekk aħna mhux kumitat ta' inkjesta iżda għanna dan il-punt li binna dwaru anke bil-ftejn politiku grazzi għal president palma semmit u għalek għanna rezoluzzjoni politika u leġislattiva għaliex sfortunatament fil-parti leġislattiva aħna ma nixxinniex ikonna il-qbil ta' kulħadd fiħdan il-qafas politiku li aħna nixtiequ li emerġi li joħroġ minn dan. Għalhekk dawk kollha li prezentaw din il-talba bil-fom, din il-mistoqsija bil-fom biex ikonna dan id-dibattitu dawn huma aspetti politiċi u għala nistawx nibdluhom f'aspett leġislattiv u ikonna formulazzjoni ċara. Dan għaliex il-riżoluzzjoni politika hija aktar flessibbli meta mqabbla ma' test leġislattiv iżda il-punt ewlenin huma indipendenza, responsabilta l-azzjoni awtomatika tal-Eurostat u hemm ir-rabta bejn l istandards minimi għall-istatistika. U dan jinsab fil-dokument li konna possibilità li konna inkjesti indipendenti u d-data xirqa. Fostom insibu id-dritt tal-pajizi jew inkella li konem aċċess għal din id-data. Għalek nisħaq l-importanza tal-indipendenza tal-Eurostat. Kif ukoll koll l-indipendenza ta' data. Diġa jinsaf il-dokument, nitkellmu dwar per eżempju l-kollaborazzjoni mal-Bank Ċentrali Ewropew u ovvjament waċar li qed nitkellmu dwar ukoll li għal-bosta snin kien hemm din l-imġiba tal-Kummissjoni li komplet dowem kemm xejn l-affarijiet. U għalek fid-diskussjonijiet tal-jiem li ġejjin bejn l-intervent tal-mistoqsija orali u din ir-riżoluzzjoni huwa importanti li jkollna maġġoranza inkella nhar it-tnejn fi Strasburgu misser nextinna nimxu l qudiem speċjalment tal-parti leġislattiva qed ngħidu dan. Għaliex hija indipendenti mill-bażi legali dan għaliex aħna għandna kodeċiżjoni. Alex Conte, deputatu tal-lum, jista' jintem b'suċċess fih dan dan il-kuntest. Grazzi. Um, jien jien <clears throat> jien naħseb il rappreżentant tal-Eurostat rrid jitkellem. Grazzi ħafna, Sinjura Ċer, sempliciment xtaqt nenfasizza fuq dak li qal diġà r-rapporter dwar l-importanza ta' dan minnaħat tal-Kommissjoni, aħna kunt grati ħafna għarrieta li hemm minnaħat tal-Parlament li jaħdem fis għall-adozzjoni ta' din il-proposta li huwa messaġġ importanti ħafna l-iswi, allura importanti ħafna li aħna naslu għal din il-proposta nixtieq ukoll nenfasizza l-apprezzament tal-kooperazzjoni li kellna mal-membri ta' dan il-komitat f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat nemnu li inti u l-membri ta' dan il-komitat e, l-enfasi li għamiltu u x-xogħol li għamiltu jfisser li dal-Konsil ħajkun iktar Eh, kooperattiv darba u nittama li jkun hemm eżitu eh, raġonevoli ta' daw il liberazzjonijiet minnaħa tal-Kunsil fil ġimat li ġejjin allura aħna konxi ħafna tal-kooperazzjoni li għaddejna minna. Grazzi ħafna nistiedan il-membri biex il-kontribuzzjonijiet ta' din ir-riżoluzzjoni titlu sa' jitlu sa' 2 7 ta' ġunju sal-4 ta' nofsinhar għana ma tajnikomx l-diskadenza meta batilnilkom l-abbozz. Allura l-emendi għal dan l-abbozz dan huwa eh, li rridu nimorru b'ġunju bih f'qudiem il-plenarja. Unbat ikolkom ġurnat oħra għall-emendi għat-test leġislattiv iġifiri 8 ta' ġunju Unbat il-test leġizlativ konna studju dwaru fit-28, unbat nivvutaw fit-28 u koll. U ma nafux meta dan jasal għal plenarja, forsi konna ikon oħra fl-ulju. Allora, grazzi ħafna, jina fil-fat issa ħanirtira ħanċedi iċċer li sur xikluna li ħajat il-rapport tijaw mill-presidenza stess. Ma nafx jekk dan mux permess, pero jina zgura li mux se jabbuża minn dan. Grazzi. U għal issa, għetjet il-President, niġu għal punt li jmiss l-agenda li għall opinjoni dwar l-izvilup tal-potenzjal tax xogħol ta' ekonomija sostenibbli ġdida. Fil-fatt jiena qed nipproponih dan. Allura ħan nibda b'dan il-punt nagħmel xi kommenti, jiktif kif tiftakru L-opinjoni oriġinali kien fija xi numru, numru ta' xi suġġerimenti bażikament imissu fuq id-definizzjoni ta' green jobs, impjiegi ħodor u l-importanza ta' klassifikazzjoni fl fil-breakdown statistiku ta' impjiegi bħal dawn li bħalissa mhumiex qegħdin taħt l-arranġament ta' kodiċi u suġġerimenti oħra li huma riferiti dwar ir-rwol tal-SMEs u t-taħriġ. Minn dakinhar law jiena aħna rċivejna għaxar emendi tnejn mill-PPE, erba minn Filip Lambert fi il ħodor, tnejn mis-Survotar, u Kluter and Handel. Xan jħanħodhom waħda waħda l-emenda minn Miss Subner dwar il-Labor Market Mobility u l-ħtieġa li nindirizzaw deficienzi strutturali minħabba impiegi fost iż-żaż, nuqqas ta' impjiegi fost iż-żażax li saħħaħ l-opinjoni tagħna l-istess nista' ngħid għall-emenda tal-kollega tiegħi sur Padal li enfasizza ir-rwol ta' taħriġ f'emenda waħda u l-oħra ir-rwol tal eh, tal u il-proġetti pilota fil-qasam tal-eko innovazzjoni u aħna kontenti b'dawk l-emendi u koll. Tnej uħrajn missur kluta li jirreferu għal-espansjoni u li natur tal-importanza għas-settur tal-impjiegi speċjalment f'dak li għandu xasam ma' settur tas-saħħa u attivitajiet soċjali U għal darboħra oħra dwar il-kwalità tal-impjegi fost iż-żazax. Issa niġi għall-erba emendi mill-kollega tiegħi Filip Lambert. Din nista' ngħid huma huwa li dawn imissu ħafna fuq it-tassazzjoni u li jiċċaqla il-pis mix-xogħol eh, lejn il-rizors jew rizors li ma jiġix imġeddet. Rigawart waħda mill-emendi li nista' ngħidu għal ninkludu meta qed nitkellmu fuq enerġija ninkludu l-kelma non-renewable li ma tiġġeddiċ jekk dik tkun jekk dik tkun aċċettabbli. <coughs> Oħra hija speċifika li titkellem dwar it-taxxa fuq il-karbonju fil-faddi tirreferi għal preparazzjoni tal-kwadru eh, multifunzjonari dwar is-suq tax-xogħol u li jitkellem dwar tassazzjoni bħal dik marbuta mal-karbonju. Jien forsi nista' niltaqa' miegħu u forsi niftgħu niftehmu dwar din inna inċed il-mikrofonu li xedow rapportew biex tamel il-kommenti dwar l-emendi tijow stess jew xi kommenti oħra li jixtiequ jaqsmu Mana. Nitlob issa lil Filip Lambert. Grazzi ċer dwar il-non renewables miex bis fuq enerġija manka fuq risorsi li ma tiġix imġedda jien rriċ li dan il-rapport jien rriċ mhuwiex lan ta' dan rapport li jkun ċar kristall dwar dan. Għandi kumment dwar emenda waħda fuq deħutna Hubner ma nafx jekk jixedaw li huwa dwar il-mobilità fis-suq tax-xogħol. Jiena nifhem li għandha raġun li jekk aħna verament irridu eh, nitkellmu fuq problema bħal din dwar bil eh, dwar il-bini, per eżempju, għanna bżon ħafna riżorsi. Issa tħassib li għandi għaw huwa li jekk nkunu vagi ħafna li ma rridux huwa li nerġgħu lura għal pajjiż ta' oriġini jekk in-nies jgħidu li biex nifaċilitaw mobilità fis-suq tax-xogħol iridu mmorru lura għal dan l-istrument, allura ovvjament aħna ħajkolna oġġezzjoni għal dan inħossu li għaw ċert ambigwita unek, allura jina nipreferi n nastjeni dwar dan inkella l-emendi l-oħra inkluza tijaj jina nappoġġjom, grazzi. hemm xi kellim ieħor dwar di l-opinjoni, Iva. Xi kummenti fil-qosor dwar l-emendi li ġew ippreżentati issa Filip Lambart eh, għajjem e, kwistjoni importanti <coughs> iġfiri l-SMEs fil-proposta tal-emenda tiegħu u aħna għandna nħarsu biex inħol u inċentivi għall-SMEs biex daw ikunu jistaw jimxu lejn attivitajiet sostenibli allura tassazzjoni hija ovvjament mod kif naslu għal dik it-tranzazzjoni għal ekonomija sostenibli emmenda li tissuġġerixxi tibdil pjuttost radikali fis-sistema ta' taħriġ biex biex E, biex tidħol sew e, f'ekonomija sostenibbli t-taħriġ huwa importanti hawnhekk. Jekk inħaru pereżempju l-industrija tal-manufattura tal-karozzi, di żgur hija ta' sfida kbira li jom. Daw se jkollhom iżommu l-kompetittività tagħhom u dan ifisser li tħarreġ il-personal biex ikunu jistaw jipproduċu u jibnu karozzi jifavur l-ambjent, ekkim sejħa ħodor. Din l-ideja ta' manifattu produzzjoni ta' karozzi tradizjonali u li karozzi li ma jimxux, li ma jaħdmux bil-kombustjoni, imma karozzi tal-fjuwil, imma karozzi li jaħdmu bl-elettriċità Għanna bżon statistika ħadra. Allura il-kwistjonijiet ambientali fil-fat għandhom rwol fil-teħid ta' deċiżjonijiet u dan huma bażiċi. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Xikluna. mux ħanajt ħafna, et jgħajt il-kellim, naħseb li l-emendi jikkomplimentaw il-xorxin ħafna, imma di mistoqsija li sur Lambert dwar inċentivi ta' taxxa li tista' tkun e, problema t-nitkelmu dwar e, dwar il-bwiet tal-gvern li huma vojta li jintlew mhux b'taxxa ma billi niġġeneraw eh, dħul. Ma jfissirx dan li għandna naffettwaw is-sistema ta' taxxa u nuqqas ta' taxxa. Grazzi. Hemm xi ħadd li jixtieq jikkummenta. Le, mela allura sempliċement insemmi l-iskadenzi u jew dati għandna vot fil-Kumitat Ekonomiku 22 ta' Ġunju u nittemaw li sa dak il-żmien nkun nistgħu ikollna laqa u nipperfezzjonaw l-affarijiet u mbagħad allura il-votazzjoni fil-Parlament tkun il-14 ta' Lulju. Grazzi ħafna. Issa naslu għal punt li jmiss fuq l-agenda illi huwa l-autentikazzjoni tal-muniti tal-euro tal u trattament ta' muniti tal-euro li mhumiex tajbin ċirkolazzjoni rapporter huwa Binev illi jgħat fostna. Grazzi President. Eżis kollegi, lan ta' din il-proposta hija illi aħna ikollna proċeduri ta' autentikazzjoni tal-monita tal-euro, trattament ta' monita tal-euro li mhumiex tajbuna ċirkolazzjoni. Din il-proposta tipprova tassigura l-implementazzjoni uffiċjali fih dan l-Eurozone e, ta' proċedura aċċettabbli għal mekkaniżmi ta' kontroll l-autentikazzjoni, il-proċedura ta' autentikazzjoni kulħadd da' kollha li huma eh, fil-proċess jixtiequ jipproduċu li jkollhom test ċar illi jfassa li l-proċedura kif inhi li nautentiċa li nautentikaw il-muniti il tal-euro minn daw l-emendi li ġew prezentati mill-kollegi nistgħu ngħidu il-jem spiritu ta' rieda ta' kooperazzjoni il-proċedura ta' autentikazzjoni hija ta' spiża fuq l-awtoritajiet u għalhekk inħoss illi dawn huma intutolati għal eh, handling fee. Jiena naqsam l-idea tal-kollega mill-PPE illi l-handling fee m'għandix tkun ta' pis fuq persuni privati u qed nirreferi għall-emenda 41 dwar l-emenda 423 tal-liġi tippreżentata mis-sur Palz illi tissuġġerixxi li eh, eh, moniti biss illi kollhom żewġ ikunu ta' żewġ euro, euro 50 ċentesmu biss għandhom ikunu autentikati. Jina nifhem il-motivi tiegħu, però ma naċċettax l-argumentazzjoni tiegħu vera li il-moniti ta' 20 ċentesmu u inqas e għandhom riskju soklu żgħir eh, ta' kontrafazzjoni imma taħt il-liġi preżenti huma il-muniti kollha u l-muniti kollha għandhom jiġu autentikati. Allura l-awtoritajiet <clears throat> ma jkunux mitluba illi jirrestawraw dawn il-muniti. Nemmen illi l-proċess huwa differenti. Jina nemmen illi jem il-beneficju, il-kwistjoni tal-beneficju tal-ispiża. Il-proċess, il-makni ta' proċessar ta' muniti jaċċettaw kollox. Allura l-autentikazzjoni tal-muniti li għandhom valur nominali baxx fuq l-istess fl-istess eh, eh, magni m'għandhomx saj mhux se jġibu spejjeż iktar issa dwar iż-żewġ emendi l-oħra 44-45 ta' Surbalz li jitkellmu dwar iktar flessibilità fil-proċess ta' autentikar, autentikazzjoni. Nasab l-istati membri għandhom jiġu imħollija biex jazlu bejn autentikazzjoni permess tal-makna jew b'mod manwali. L-oħras, il lamenta l oħras 46 tgħid li l-Kummissjoni għandha tipprovdi għal skadenza raġonevoli biex tiżgura l-applikabilità tal-rekwiziti taħt paragrafu wieħed jina naqbel ma' din l-emenda u nittamaw li nistgħu naslu għal qbil mal-Kummissjoni u mal-Kunsill dwar teħ il neħħu il-magni ta' dawn il-muniti minħabba li kunem breakdown. Ma nasibx li dinja edha f'waqta u qed nikkwot qed nirreferi għal emenda numru 47 Unbat dwar 48 dritt ta' stati membri illi jinħtieġu <clears throat> garanziji minn dawk l-istituzzjonijiet illi jikkontrollaw il-muniti u din il-ħtieġa illi hija li kollum personal illi jkun imħarreġ sew. Dwar it-taħriġ ta' dan il-personal huwa ċ-Ċentru Ewropew ta' Teknoloġija u ċ-Ċentru Xjentifika hija dik l-awtorità dwar emenda 49 e, u 45 u meta tkellimna mal-speċjalisti tal-owla fem każijiet fejn il-containers tat trasport jinfetħu u ikun hemm gassijiet li joħorġu. U dan huwa dwar minħabba reazzjoni kimika eh, li, tiġi prodotta mis-sustanzi kimiċi biex jitnatfu dawn il-moniti. U għalhekk jiena nemmen meta jkun hemm sottomissjoni li fih ikun hemm raġuni li hemm eh, riskju ta' saħħa l-bniedem, ir-raġuni tal-paragrafu wieħed għandu jkun supplimentat permezz ta' 20% iżjed tal-valur nominali. Dwar id-49 suġġerixxi tal-iġej. Dawd deleni u tevru moneti, za които се смятат, че а да се опаковат заедно с последните, като се изпращат на компетентните органи. Бих искал да добавя това изменение за повече яснота. От... Дилеменда għandalan biex ikon iktar ċarezza minnaħa teknika l-magni kollha ta' autentikazzjoni li ma jaċċettawx muniti illi juma folots dawn il-muniti folots jiġu pakkettati fl-imkien u jindbatu l-autorità nazzjonali kompetenti li teżaminom u tiddeċiedi li ma magni u ma folots jew mumiex fi ċirkolazzjoni minnaħa naħa e, lat operazzjoni l-industrija jeħtieġ din il-kjarifikazzjoni dawk il-muniti li huma maħsuba li huma folot għandhom jiġu pakkettati flimkien meta jintbatu lill awtorità kompetenti u m'għandhomx ikunu separati f'pakketti differenti. L-emenda 51 titkellem dwar skadenza tal-31 ta' Diċembru 2015 biex il-Kummissjoni Ewropea biex toħroġ proposta nixtieq nassigura l-membri prezenti għaw illi dinja kwistjoni illi ġiet reputatament imqajma waqt laqat memx ftajim bejn l-espert u l-istati membri dwar din il-kwistjoni. Problema oħra huwa li javolja jkun hemm konsens ftajim dwar definizzjoni teknika għal magni li huma kapaċi li jeżaminaw il-parametri u l-karatteristiċi kollha li spejjeż ħajkunu għolja wisq. Jiena nħalli għalikom biex teżaminaw l-emendi u nistenna e, il-ħeġġa u l-kooperazzjoni ta'kom. Għan issa jitkellem l-ewwel Shadow Rapporter. Grazzi sur President. Nixtieq nibda billi nifraħ il rapporter għax xogħol eċċellenti tiegħu il-mod kif mexxa diskussjoni dwar dan is-suġġett. Nixtieq ukoll nifraħlu fuq il-Franċis tajjeb li għandu qed jgħid il-kelliem. il-Komissjoni u l-Konsillu koll u rew approċ miftuħ miftuħ dwar daw il-kwistjoni issa jiena prezentajt tlet emendi inkluża dik numru 41 li jitkellem dwar dwar fatt li kull istitut ta' autentikazzjoni għandu jistabilixxi handling fees biex ikopri l-ispejjeż imma dawn m'għandhomx jikkostitwixxu pis fuq individwi, individwi l idea hawnhekk hija li l-individwi m'għandhomx ibatu mill-ispejjeż. Issa l-emenda sitta għandha tistabilixxi linji gwida f'ċerta f'ċertu sa ċertu żmien dwar regolamentazzjoni biex bekk id-dispożizzjoni tal-paragrafu għet ikunu applikati. Allura dan sempliċement qed nitolbu l-Kummissjoni e, għall-linji gwida, mbagħad l-emenda numru 50. Jekk muniti ġew e, imħassra saret ilhom ħsara minħabba kimiċi biex bekk ikun ta' periklu għal dawk li jmissuhom, dawn għandhom jiġu supplementati permezz ta' e, miżata ta' 20% iżjed minn dik stabilit li tkun diġa ġiet stabilita. Dan ifisser jiena m'għandix għalfej nitkellem dwar muniti kontaminati iktar minn ħaġa oħra. Nixtieq ngħid xi ħaġa dwar elementi l-oħra, 43 pereżempju, l-idea hawnhekk hija li neskludu dawk li għandhom valur nominali ta' inqas minn 50 ċentesmu. Jien għandi ċerti riservi dwar dawn dwar dan. L-ewwel mhijiex skont ir-regolament tal-2001 li jittitkellem dwar l autentikazzjoni tal-muniti kollha. Hemm suġġeriment ukoll li aħna id ninjoraw il-muniti il ta' valur nominali ta' 10-20 ċentesmu rispettivament. U allura aħna għedin inħallu n-nis, e, dan jiġi ifissa li għedin nippermettu l-nis biex jiproduċu dawn, dawn il-muniti. Allura ma nafx jekk il-kollega tagħna u jiex b'dan l-emenda, grazzi. Il-rapporter li mis, grazzi ħafna, l-għonek nishtiq nir il-rapporter tal-li ħalemendi illi suġġerajt jiena. E, ġifiri il- uh, il-mod ta' kif jiġu trattati il-muniti li ma jkunux tajbin għax kollazzjoni fil-ġejjini manka għall-istati membri biex ikollhom standards ta' taħriġ komuni. Dawn huma importanti. L-emenda tiegħi dwar il-magni li issa saru difettużi u x'se jsir minnhom <clears throat> Jiena nħoss li din hija emenda li hija importanti wkoll eh, edha b'mod parzjali fil-premezza ħamsa imma skont iċ-ċentru xjentifiku u tekniku Anzi, il-ċentru xjentifiku u tekniku hija jitratta din il-kwestjoni, però jiena nħoss li għandha tiġi trattata ġol rapport għax bekk nkunu nistaw nafu x'sa nagħmlu bil-magni difettużi. Sissa m'għandniex proċeduri ta' xanna x'namlu jekk dawn il-magni m'għandniex bżonnhom iktar. Jew inkella jekk ikun hemm xi magna li nafu li hija hija difettuża. Irridu nipprevjenu sitwazzjoni fejn il dawn il-magni jintużaw biex jisiru l-flus folos. Grazzi ħafna. Is-sur Badar, is-Sandur Alviki, għandha l-mikrofonu. Grazzi. Jiena ovvjament uh, sensitiva ħafna dwar din il-ħaġa minħabba li jiena m'iniex eh, minix edha fil minn ġa minn pajjiż fil-Eurozone. Imma fl-ICR għandna membri u uh, kollegi mill-Eurozone. Grazzi ħafna ta' din ir rapport u għacħar li sar ħafna xor minna ħata rapporter u anke emendi li huma tajbin ħafna. Aħna wkoll imħasbin dwar l-emenda li tgħid illi m'għandekx ta' autentika munita li janqas minn 50 ċentezmu minħabba li dan jista' jikkawża aktar eh, flus folos ta' dan il-valur. Ġifri aħna mħasbin dwar din l-emenda. Kumplament aħna naqblu uh, pal ma għall rapporter ma l-emendi l-oħra, pero għanna għanna xi u ukoll dwar l-emenda 21 forsi din hija li qiegħda biss marbuta mal-traduzzjoni fl-Ingliż qed nitkellmu hawnhekk dwar eh, li jekk istituzzjon fi stat membru li kienet taħdem fuq l-autentikazzjoni ma kienieċ konformi Allura dawn għandhom għandhom jifdu passi biex jikonformaw fi żmien għaddatat. Din edha u wiesa mm, wisa hekk mhijiex b'saħħitha bizzejet għandna nużaw xi eh, ħagġ xie xi pal bħal pereżempju immedjatament fiha, jikkonformaw immedjatament mela ngħaddu wissa għall-Kummissjoni jgħid il-President Sur Zanaris għandek il-mikrofonu. <coughs> Grazzi ċer. Għanet nishti ringrazzja l-sur Binaf għal xol kollu illi għamel u anka għal xol id-detaljat eh, anka mekkaniku li ħafna drabi huwa diffiċli li wieħed jifmu. Nixtieq nirringrazzjak għall isforz tiegħek. Naħseb illi il-direzzjoni tar-rapport b'mod in ġenerali u anka il-modifika kif ġiet evalwata mis-Sur Binef u koll din eh, jimxu fuq l-istess linji ma l-idejat ġenerali għan ixtieq ringrazzja sinakoni u l-membri tal-parlament illi eh, proponow emendi u fuq l-istess linji ta' dak li għal jina wkoll għandi riservi dwar eh, il- proposta illi nillimitaw l-autentikazzjoni għal muniti ta' denominazzjoni aktar olja mill-50 ċentesmu din ma timxiex mhijiex konformi ma' liġi u laqas ma' sinjali li wieħed jixtieq jati eh, lil ċittadini. Hemm żewġ punti li jiena xtaqt insemmi aktar fid dettall il-magni difettużi illi għandha xtaqsam ukoll ma' menda tas sur padda hawnhekk hija kwistjoni ta' sustanza ta' li wieħed jifhem xiġri minn dawn il-magni ta' autentikazzjoni difettużi li jiġri għajli u li jekk il-magni ma tibqax taħdem tajjeb għal l-autentikazzjoni din forsi tista' tinbih lil xi ħadd uh, li ma jagħmilx awtentikazzjoni pereżempju l xi knisja jew xi kiosk li mhuwiex obbligat li joqgħod jagħmel awtentikazzjoni li ġifiri għed joblika li kunem il-irda ta' daw il-magni, il-distruzzjoni ta' daw il-magni mm, mm, ma naħsibx li hija xi ħaġa utli u tista' tkun ta' pis settur eh, għal settur privat. Ġifiri dini waħda il riservi li jena għandi. <clears throat> Ma naħsibx li għanna nqodu niprovdu għawnek għahna għu għu rapport għu distruzzjoni ta' dawn it-tip ta' magni. E, Puntiħor li xtaqt namel huwa eh, dwar dak li sema' is-sur binaf dwar il-pakketjar tal-flus illi ma jkunux tajbin ma dawk li kunu folots dan huwa punt importanti ħafna nix ringrazzjaha l-rapporter tal-li tqajjem dan il-punt. Fis-sustanza li qed jgħid ir-rapporter huwa illi il-muniti kollha illi jiġu rifjutati jistgħu jiġu ippakkettati flimkien il-kumpaniji inkarigati u jintbatu lill-awtoritajiet ikkonċernati. Din hija diskussjoni diffiċli u ma nafx hekk nistgħux nirrispondu eh, issa hawnhekk dwar jien għandi l-idea tiegħi dwar dan, pero inħoss illi għandu ikonna lingwaġġ adattat hawnhekk illi ikopri wkoll it-tħassib imma fl-istess waqt ma ma jpoġġix eh, obbligazzjonijiet eh, mhux mixtieqa fuq l-awtoritajiet illi mbagħad ikollhom joqogħdu huma jifirdu eh, mijiet walufi ta' muniti biex eh, min fosthom eh, isibu li muma il-folot. Din l-idea ħad toħloq problema, għandna bżonn insibu lingwaġġ adattat. Imma b'mod in ġenerali nixtieq repeti illi Jiena eh, grat ħafna lejn eh, għal dawn il-kommenti daqshekk kostruttivi biex fid-direzzjoni tajba. Il-President ringrazzja l rapporter u jfakkar li il-votazzjoni frikon issir fit-22 ta' Ġunju. U il-plenara se tkun eh, xi f'Settembru probabbilment. Ma naħsibx li rapporter ixtieq jikkummenta aktar. Tajjeb ħafna, mela nistgħu naddu għal laħal aħħar punt li għandna fuq l-aġenda tagħna li huwa l-punt 20 li huwa linji ta' gwida għal politiki dwar l-impjiegi tal-istati membri. Iġifieri dawn huma tieni parti tal-linji ta' gwida tal-2020 u jina għalhekk nitlob lis-sur Hans Peter Martin bħala rapporter biex jitroduċi jew jikkummenta dwar l-emendi. Grazie ħafna biex nevitaw illi eh, issa jkunaw bil-qeda jina winti biss f'din is-sezzjoni. Eh, u anka minħabba li nifhem li hemm prioritajiet oħra ħankun fil-qosor. il-ġestjoni tal-Konsil dwar li ta' gwida dwar l-impjegi u l-enerġija l-2020. Jina kont sorpris illi dan il-dokument wasal fil-komitat dokument eh, kbir oħxon u provajt insib fuq xiex eh, kienem eh, kolla kienu għadin jifokkaw il- proċeduri pratiċi ta' e, e, e, marbuta miegħu il-proċess għal Lisbona orrina illi jekk noqogħdu nbidlu il-parametri ma nkunux nafu x'inhuma l-għanijiet ħarin u uh, anka jsiru żbalji li bihom ma jkunx jista' jsir progress fir-rigward ta' l-ambizzjoni tal-miri naħseb dawn għandhom ikunu aktar ambizjużi irrid ikonna irridu nħarsu lejn il-nuqqas tampijek eh, fost iż-żgħażagħ u rridu nippruvaw innaqsuha kif hemm imniżel f'emenda 10 nixtieq nixdilkom l-attenzjoni illi din mhix biss kwestjoni Eh, ta' statistika komparabli meta qed nitkellmu dwar qed nitkellmu wkoll aħna dwar il-kontenuti ta' korsijiet eh, vokazzjonali u anka korsijiet oħra. maħni xed nitkelmu għawnek bis dwar il-plamer pollak fi Franza u persuni li moru jistudjaw barra u diffikultajiet li dawn mbagħad ikollhom meta imorru bil-kwalifiki tagħhom f'pajjiżi oħra jina titratta dina fl-emenda 11 eh, Xtaqtu ukoll ngħid li nemmen illi Meta jkollok persuni b'talenti kbar dawn għandhom jingħataw ħafna opportunitajiet u hawnhekk hawn il-qofol ta' dak li qed nipproponi għandna nittolbu bħalma hemm imniżżel f'amenda 14 illi fl-ispiża eh, edukattiva jkun hemm għall-inqas 6% tal-GDP immarkati għal dan il-għana. U għawnek mux qed nitkellem uh, mill-qamar jena dan bazajtu fuq studju tal-OECD meta nħarsu lejn il-ħafna stati membri. Per eżempju naraw illi uh, id-Danimarka u l-Svezja qed jikkontribwixxu ħafna iktar mill-GDP tagħhom uh, għal dan lan imma per eżempju fil-Ġermanja laqas bisanna għandna 5.5% allokat għal dan il-lan. Ġifiri, il-mira li nizzalina niżelina mhijiex waħda ambizjuza ma jam medja tal-pajjiżi li hemm koperti mill-OECD. Qegħdin nitkellmu dwar dak li rridu niksbu blizbona u l-diskorsi Eh, eh, ambizjużi ħafna u mbagħad naraw illi pajjiżi bħal Kanada u l-Istati Uniti jonfqu ħafna aktar milli nonfqu aħna fil-Ġermanja l inqasana nilħu il-medja tal-OECD naħseb illi eh, naqsu li naqsu il-qad fost iż-żaza b'75% hija xi ħaġa tajba imma rridu nħarsu wkoll lejn il-livelli ta' faqar ma rridux naqsuwa biss bil-25% huwa eh, huwa traċedja li għatanna 80 miljun ruħ fl-Ewropa li din jgħixu taħt il-limitu minimu eh, tal-livell tal xien eh, Jiena għat in semmija din il-ħaġa fil-emenda tijaj numru 16. Grazie ħafna, grazie l-Sur Martin ta' dan il-kommenti tijaw. Ma nafx jekk hawn xi ħadd jitkellem iva. Grazzi ħafna. Mux se noqgħod nikkommenta dwar l-opinjoni tas-sur Hans Peter Martin Delħin għax sar ħafna ħin ma tantx baqa' membri għaw. Nixtieq ngħid biss li jiena naqra imħasba u jiddispjaċini li dan il-kumitat donnu qed ċedi fir-rigward ta' suġġetti makroekonomiċi <clears throat> il-odda li għanna u ma dajfin ħafna fil-parlament. Mandix mm, eh, nitkellem ekina u dim tlieta minn nis biss ma xtaqt namlu dan il-punt xorta wahda naħseb li deċiżjonijiet li tittu dan il-Kumitat huma deċiżjonijiet serji ħafna il-kriżi li hawn fil-żona tal-Ewropa issa mhijiex kriżi biss eh, marbuta biss ma' dejn ta' sovran tal-Greċja, il-kriżi tal-Ewropa hija il-konvizzjoni ta' eh, l-Ewropa il-pat ta' stabilta' u tkabbir mhuwiex adekwat bħala għodda ekonomika għanna bżon aktar maturità fil-qasam tal-politika ekonomika għalek kwalinkwa ħaġa li għandha xtaqsam ma' koordinazzjoni ex ante hija waħda kruċċali ma li għanna għodimna fuq il-mejda palissa u ma ineffettivi, frustranti, akademiċi imma huwa l-unika odda ek sante illi għanna palissa qoddimna fil eh, politik ki dwar il-lini ta' gwida mux edin nitrattaw għawnek kussonijiet aktar wisa u mifruxa. U naħseb din hija ħaġa inkredibbli naf li ma tantx kellna żmien l-affarijiet ħarġu f'27 ta' April U uh, anka kieku kellna opinjoni, eh, probabbli l-Komissjoni ma kienieċ se tisma' l-opinjoni tagħna, però ma jfissirx li aħna għandna inċedu bħala ċer tal-komitat jiena ma rridx e, e, kritika ċer attwali. Din mhijiex il-kustjoni aħna donnu ma nix odda bizzejiet għalfej il-Parlament qed jitlob li jkollu rwol f'din il-kustjoni kollha. Mozzjoni tal-reżoluzzjoni dwar il-gvernanza ekonomika hija biss ehm, arja fil-vojt. Naf li hija din hija surreali għalija li nitkellem dan il-ħin f'awla li eh, fiha erba' min nies biss U għatajjeb li għanna din l-opinjoni fuq l-inita gwida l-politiki dwar l impigiet tal-istati membri. Imma jekk uh, manna xej xinejdu fuq il-politika makroekonomika l għedina ilbu l-affarijiet ta' taħt fuq aħna jek imma samma ħana laqħalina. Imma xtaqt najat t-nejn, najn werzaq t-nejn u dim aktar minn nies ku xtaqt. Imma jina ċert illi ċerta illi ċermen ħajan din messaċ tijaj li l-kumplament ta' nis. Grazie ħafna jajt il-president jiena u kol nappoġġom anzi Is-sur Sinir irċi tkellem. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora President. Nishtiq nirringrazzja lil Hans Peter Martin għal proposta kostruttiva minkejja li jena ma naqbilx mal-punti di vista tiegħu kollha. Jena nħoss li din hija bażi tajba biex nkomplu d-diskussjonijiet Jiena nħoss li l-pozizjoni tal-Onorevoli Martin hija waħda ambizjużi imbizzjuża, speċjalment fil-ġlida kontra l-faqar eh, u eh, l-qad. Iżda ma naħsibx li din il-mira ta' 40% hija waħda realistika. Madan ukollu jiena eh, ma nħoss li hija realistika li naqsu l faqar b'40% flok 25%. Dawn il-lanijiet ovvjament irridu jiġu diskussi fid-dettall. Madana kollu il-fat li nidefinixxu x'inhuma l-anijiet din hija xaġa importanti minkejja li kultant toħloq xi problemi. U ħafna drab minn nispiċċaw nagħmlu għanijiet li mhumiex realistiċi. Nixtieq nagħmel ċertu osservazzjonijiet. L-ewwel nett irid ikun hemm tmexxija fir rigward l-istrateġija ta' ħruġ u mbagħad minna għandek il-ħtieġa li tsaħħaħ il-finanzi pubbliċi iżda minn banda l-oħra ikun ta' impatt negattiv jekk ma jkunx hemm phasing out li jkun jaġixxi malajr. Għal daqstant hemm ir-riskju li niblukkaw l-irkupru u nispiċċaw bl-istiġnar u reċessjoni. It-tieni punt li nixtieq nagħmel inħoss li huwa f'waqtu li nisħu fuq l-opportunitajiet li għandna hija mira fuq medda twila ta' żmien fejn in-nisa u l-irġiel għandhom ikollhom l-istess livell ta' xogħol. Biex bekk ikun hemm impenn akbar sabiex bekk nigarantixxu lin nisa jkollhom l-istess possibilitajiet fuq is-suq tax-xogħol li għandhom u qed igawdu l-irġiel. Barra minn hekk huwa importanti ħafna li r-riformi strutturali jseħħu fl-istati membri u jimmiraw biex jikattru aktar l-impjiegi u postijiet tax-xogħol. Għalhekk fl-ekonomija reali huwa importanti li nkattru aktar postijiet tax-xogħol. Irridu nifukaw fuq il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol għaliex inkella l-ekonomija tagħna għal żmien twil ħajkomplu ibatu minn rata għolja ħafna ta' qatt. U għalhekk huwa importanti ħafna li nsemmu r-rwol tal-imsieħba soċjali u wkoll soċjetà ċivili. L-istati membri u l-politiki tagħhom għax-xogħol jistgħu jkollhom suċċess biss jekk l-imsieħba soċjali u l-soċjetà ċivili jkunu involuti kemm fl-evalwazzjoni kif ukoll l-analiżi ta' dawn il-politiki huwa valur importanti ħafna li nirrispettaw l-imsieħba soċjali permezz tal-ftejmiet kollettivi li jridu jiddefinixxu l-kundizzjonijiet indaqs ta' xogħol u anki s-salari, il-pagi. Ikun f'waqtu wkoll li s-swieq tal-xogħol jkunu jistgħu jaħdmu sew u ninvolvu wkoll is-soċjetà bis-sħiħ. Fir rigward il-finanzi pubbliċi huwa importanti li nkun hemm investimenti għad kattir tal-impjiegi u dan jista' jkollu effett pożittiv fuq il-budgets tal-Istati membri dan huwa approvat u inaqqas l-piżijiet soċjali u ikompli itaffi il-pis tal-sussidji fiskali. F'dak li għandu x'jaqsam ma' din l-opinjoni, Jiena nħoss li il-proposta tal-Onorevoli Martin hija tajba ħafna u hija bażi tajba biex inkomplu diskussjonijiet tagħna. Grazzi, Sur Livingston, u naddu Sur Fox issa. Grazzi, President, nifraħalek tal-li qed eh, eh, tippresedi fuq eh, Eh, dan eh, din il-laqa u jiddispeċin li ma konx fil-ħin. Jena nixin ringrazzja Sur Martin tal-xol tiegħu fil-preparament ta' din l-opinjoni biex nasikuraw il-kompetitività tal-Unjoni Ewropea, rridu nassikuraw li għanna eh, kultura ta' intrapretenduri kreativi, ambjent fejn jisa jkun hemm ħafna self-employment, ikonna kummerċ ġust, kompetizzjoni tajba biex bekk ikollna kondizzjonijiet b'saħħithom għall-SMEs biex jirnexxu u huma l-SMEs li joħolqu ħafna mill-xogħol għalhekk. Irridu namlu il-twaqif ta' l-SMEs bħala xi ħaġa li ssir malajr li għax ħaġa sempliċi għanna bżonu kol flessibilità fis salarji u anka fil-liġijiet tal-xogħol ja riġdità li minħabba fija qed jinħoloq ħafna eh, nuqqas ta' impjieg. Irridu nilimitaw l-interventi mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Membri hemm din lajta li għandna nipproteġu l-ħaddiema din hija ħaġa tajbi imma tajba imma jekk di l-impjieg ta' nisa tkun aktar aktar aktar ehm, ta' spiża allura ftit nies ħajġu impjegati li nżidu l-ħilijiet id tal-ħaddima uh, u importanti biex bekk nkunu kompetittivi fuq livell din il-studenti tagħna jridu jistudjaw l-inġinerija, l-teknoloġija biex ikunu aktar kompetittivi. Il-programmi ta' edukazzjoni għandhom jiġu imtejba għandna bżonn li jkollna sħubija bejn l-università u n negozji u anke għandna bżonn apprentistati tajbin u anka liġijiet u investiment fit-taħriġ li stati membri jridu jitrattaw ukoll il-bidla demografika, rridu nħallu l-ħaddiema aktar anzjani li jkunu jistgħu jibqgħu fix-xogħol u din l-età li irid jirtira għandha titneħħa biex kull ħaddiem jista' jaħdem kemm irid huwa naqblu mas-sur Martin illi il-talima tul il-ħajja kollha għandu jiġi promoss biex nikkompensaw fit-tnaqqis tal-impjegati u nżidu il-prodott korruzzjoni hemm punti f'dan ir-rapport illi aħna naqblu ħafna magħhom bħal pereżempju in-nuqqas burokrazija, lifelong learning, però ma nixtiequx jkollna ħafna miri speċjalment fejn ma sarx evalwazzjoni tal-impatt għal xej, wieħed qed jagħmel monitoraġġ ta' ħafna affarijiet bi għal jien jekk ma nkunux nafux benefiċċji ħan nieħdu minn dan l-eżerċizzju. Jiena nixtieq ħerqan nti li naħdem ma' Sur Martin u ma' Shadows l-oħra biex bekk aħna nkun nistgħu nagħtu l-opinjoni tajba lil kumitat ta' l-impjeka. Grazzi li Sur Fox u eh, l-jider li mawx ħattijħu li xħitkallam għalek din mikrofon il-rapporter. Grazzi ħafna. Ixinra peressu jina eh, ġilidna ħafna eh, eh, gwerer flimkien imma jina naqbel zgur ma l-punt illi għajmet u jaħasra illi dan il-komitat meta għed jis il-xol kollu li jamlu, l-kusunit kolla li trattaw, il-parlament ma trattax dawn il-inta gwida ta' politika aktar fuq livell aktar makroekonomiċi. Jena ma nixċiqx li ninsemma pal-wet li għetni pritka Eh, specialment ta dawk li tiġa jaqblu miegħi, però jiena żgur li naqbel ma' sul eh, Sinjura Peres Nirringrazzja il-daw eh, kollha, però illi taw kontribuzzjonijiet tagħhom u naqbel ma' ħafna mill-punti li tqajmu. Uh, fis-sittinijiet l-Amerikani kun jgħidu li ħajjitilgħu fuq il-qamar u kienu ambizzjużi ħafna. E, forsi wieħed m'għandux e, ikun ambizzjuż daqshekk. Imma għandna żgur li nkunu prattiċi fl-ambizzjonijiet tagħna. U jiena żgur li ħanipromuovi 6% tal-GDP għall-edukazzjoni. Din hija xi ħaġa li wieħed jista' jikkwantifika u li hija neċessarja. Il Sur eh, eh, Sur Foxina eh, noqot ħafna ġabin kun komitati differenti minn tijak ma naħsibx li wieħed irid joqgħod tagħmel monitoraġġ biex narawi li kulan in tillaħa imma informazzjoni li tiġajja eżistenti fl-istati membri. E, insomma, e, jiena nixtieq il-lejla tajba lil kulħadd jgħid il-President mela. Il-President jgħid li l-8 ta' Ġunju hija il-data ta' skadenta, um, skadenza mbagħad id-diskussjoni ħasir f'Ġunju eh, fil-plenarja ħasir fl-ewwel ta' Settembru. xejn ieħor ta' twissonijiet oħra ħaniltaqa' fi Strasburgu fl-14 ta' Ġunju fi Strasburgu fis-7 ta' filgħaxija u fil-21 ta' Ġunju fi Bruxelles war nofsinhar u fit-22 ta' Ġunju ġurnata kollha. Grazzi ħafna il-lejla tajba l-kulħadd.